Ieri abbiamo celebrato. Eżis kollegi, il-bira ċelebrajna il-ġurnata dinjija tal-infermiera skont il-WHO. Il-WHO eh, dikjerat eh, l-2020 is-sena tal-infermiera u tal- tal-biela. Eh, Nixtieq illi nfaħħar il dawn in-nies illi taw is-servizz tagħhom b'kuraġġ b'umanità fi żminijiet daqstan diffiċli. Ix-xogħol tagħna komuni huwa illi jagħti lil latu lilhom l-opportunità li jwettqu xogħolhom fis-sigurtà meħtieġa. Aħna diġà offrejna rizorsi umani, materjali, materjali sanitarji u xogħol ieħor li fl-isptarijiet differenti permezz ta' servizz ċivili. Dan jirrappreżenta verament eh, kemm eh, nistgħu nkunu għoni jekk naħdmu flimkien. Dawn huma s-saħħa tal- eh, din il-qawwa tal-Ewropa fil-oqsma tas-saħħa. Il-Parlament saqsa għal mekanizmu Ewropew tweġiba sanitarja tweġiba tas saħħa sabiex ikun nistgħu nwieġbu mod komuni u koordinat sabiex inkunu nistgħu nwieġbu flimkien għal kwalunkwe tip ta' kriżi sanitarja. Il-pandemija COVID-19 eh, wriet li hemm bżonn li jkun hemm politika ta' saħħa pubblika li tkun iktar proattiva u li jkun hemm kooperazzjoni aħjar sabiex kollna sistemi ta' assistenza eh, ta' saħħa li jkunu b'saħħithom u aċċessibbli mod partikolari partikolari hemm bżonn ta' iktar solidarjetà fl-Ewropa. Fl-1950 is-solidarjetà bejn sitt pajjiżi Ewropej waslet sabiex naslu għal Ewropa iktar Ewropa li tgħix fil-paċi u Ewropa li tgħix fis-sigur. Kif ried Robert Schumann, ried illi kolna um, ehm, solidarjetà bil-fatti mhux biss bil-kliem. Dan il-mis, dan il-mod biss stajna inwaslu għal paċi u titjib fil-ħajja ta' nies din kienet viżjoni ambizjuża iżda wkoll pragmatika. Ibbażajna rwieħna fuq eh, eh, l-orruri tal-gwerra u s li saru biex eh, iġliet ġibni fit-tmiemu. Issa illa minn dak iż-żmien bil-paċi tirrenja fl-Ewropa. Għadna fil-bidu tax-xogħol tagħna iżda il-żgħażagħ nisa u rġiel kapaċi jkunu eh, solidari kif għamlu bħalissa l-emerġent f'dan iż-żmien ta' emerġenza grazzi għal jom ix-xogħol tagħna se jkun iktar faċli. Aħna rridu nkunu Irridu nilħu l-aspettativi tal-ċittadini Ewropej u rridu illi nnedu riflessjoni serja fuq il-futur tal-Ewropa flimkien ma' risposti immedjati għad diffikultajiet illi naffaċċjaw. Din il-kriżi qed tallimna ħafna affarijiet iżda fost affarijiet oħra qed tallimna illi huwa biss flimkien li nistgħu nimxu l-qudiem. Grazzi. Dichiaro ripresa la sessione. Niftħu is-sessjoni Ewropea li ġiġi interrotta il- 18 eh, april tal-2020 nixtieq nfakkarkom li numru ta' miżuri ta' prekawzjoni ittieħdu. U dan sekonda waħda jgħid il-President. Funziona la traduzione? Funziona, benissimo. Allora vorrei innanzitutto. Nixtieq l-ewwel net infakkarkom f'numru ta' miżuri ta' prekawzjoni illi ttieħdu sabiex nirrispettaw il-distanza soċjali. Id-deputati il eh, distanza soċjali id deputati li ser jitkellmu ma mistiedna li jitu postom fil-emiċiklu u hemmhekk eh, u hawnhekk jistgħu jsibu issimhom eh, um, eh, u għandhom joqgħod bil-qeda fejn hemm isimhom. Dawk li m'għandhomx isimhom hawnhekk li mhux ħajtkellmu għandhom jisaqsu l-messaġġiera fejn għandhom joqgħdu bil edha Dawk li ma jistgħux joqogħdu fl-emiċiklu minn minħabba nuqqas ta' spazju jistaw jużaw il-kamra SPAC 3C050 li ġiet attrazzata għal dan il-an. Nixtieq infakkarkom illi mill-lum il-qudiem meta tidħol fil-bini tal-Parlament huwa essenzjalu u obbligatorju illi tużaw il-maskri li jgħattu l-imniħer u l-ħalq Iġifiri għandkom tilbsuhom anka fil-kamra 3 c 050. Eh, eh, Intom tistaw tneħħu l-maskra biss meta tkunu qed titkellmu. Il-proċess verbali tal-proċess ta' bejn is-16 u 18 ta' April eh, tqasmu testi approvati ġew asma hemm xi kummenti? Le, mela il-proċess verbali huwa approvat. Onorevoli, Anzin, tik il-kelma. Grazzi sur President, jien ixtieq nagħmel point of order għabbażi ta' artiklu 22. Il-President irid jiżgura li l-proċedimenti tal-Parlament Ewropew jiġu segwiti kif xiera. U skont artiklu 167 il-membri kollha f'din il-Kamra għandhom il-dritt li jużaw il-lingwa uffiċjali tagħhom billi hija dritt tal-Unjon billi dritt tagħhom hawn membri li huma eżentati minn dan id-dritt ehm, li jużaw il-lingwa tagħhom. U dan minn u għalhekk hemm membri li ma jistgħux jikkomunikaw billi il-lingwi li huma ehm, offruti mis-servizz ta' traduzzjoni. Għalhekk jiena nisħaq eh, President hemm bżonn li tiżgura li membri kollha jkunu se jipparteċipaw fid-dibattiti eh, bil-lingwi tagħhom kemm fil-hawnhekk kif ukoll fil-kumitati. Onorevoli membru, il-lingwi kollha huma eh, zgurati il-lingwi ta' interpretazzjoni kol L-interpretazzjoni affruta fil-lingwi kollha uffiċjali mhux qed nifhem l-intervent tiegħek. Għandna każ fej is-Sur Bonis Robert li jitkellem biss il-Litwen u ma jistax jikont jitkellem lingwa oħra ma jistax jikontribwixxi. Insaqsi, iżda sa fejna fien il-lingwi kollha huma offruti jgħid il-President. iżda ser ser ninvestiga dan il-każ biex naċċerta ruħi. Hawn appell minnaħa tar-regolament minnaħa tas-Sur Mojten. Onorevoli. President, dawn huma żminijiet partikolari u għalhekk għandna bżonn miżuri partikolari, iżda dan ma jfissirx li għandna nimminaw id-demokrazija, iżda dan huwa dak li qed jisir hawnhekk. Mingħajr l-ebda ġustifikazzjoni inti maċċettajċ il u ċħat, ċħat tansi, possibilta li aħna resqu l-emendi u naqassinna u koll il-ħin biex nitkelmu. Ma nistawx naċċettaw li f'ħafna komitati issa nistaw nisottomettu biss l-emendi bl-Inglis u mux bl-lingwi oħra. U biss nistgħu nagħmlu emendi biss eh, u sottomissjonijiet biss skont eh, jew fissem il-grupp mhux eh, fissem il-membri ħafna drabi hemm bżonn ukoll li tkun hemmhekk fil-post sija qabel il-vot u dan mhuwiex aċċettabbli lanqas. Kif qed naħdmu bħalissa mhuwiex demokratiku għalhekk jiena nixtieq insaqsik sabiex terġa' lura għan normalità parlamentari demokratika kif suppost. Bħalissa din il-bot ħafna minn dan l-istandard, apparti dan għandi l-impressjoni illi inti qed tisfrutta dan din il-kriżi u dan biex timmina id-demokrazija trid tieqaf. Grazzi ta' dak il-komment sur Mojten nixtieq infakkarkom illi aħna wieħed mill-ftit parlamenti illi żama dejja l-attività tiegħu u aħna nistgħu nservu bħala eżempju għal parlamenti ta' postijiet oħra għalhekk naħseb illi tagħmel din il-kritika bħalissa mhijiex aċċettabbli. Dak illi inti semmejt rigward l-emendi, l-emendi fil-fatt ġew aċċettati skont ir regolament tagħna. Ovvjament, il-kol kemm aħna għaddejjin minn perjodi diffiċli fejn kulħadd irid jifhem il-xulxejn għaliex l-emerġenza għadha ma spiċċax għadna f'nofsa. U għalhekk irridu niżguraw illi ikun hemm is-sigurtà u l ħarsien tas-saħħa ovvjament. U naħseb illi l-Parlament, dan il-Parlament malajr uh, lesta ruħu u prepara ruħu sabiex ikun jista jagħmel eh, ikompli b'xogħol. Issa xogħol grazzi xorta tal-kumment tiegħek. Kien hemm eh, issa nimxu għall-ordni ta' xogħol, kien hemm il-konferenza tal-presidenzi eh, fil-5 ta' Mejju, jiena deċidejt flimkien mal-mexxija tal-gruppi politiċi illi tawlu il-proċeduri ta' istess għal 15 ta' Mejju. Minn kejl pandemija l-Parlament xorta kompli bil-funzjonament essenzjali tiegħu. Jien ma nistax nifhem min qed jitkellem jgħid f'din il-Kamra jgħid il-President. Minkejja l-pandemija l-Parlament Ewropew kompla eh, jagħmel u jwettaq l-funzjoni eh, essenzjali tiegħu għana sistema adegwata għal vot eh, distanza u għalek jiena għand il-fiduċja li l-Parlament jista' jkompli jaqdi l-rwol tiegħu 100% u jesprimi il-voti tiegħu fuq numru ta' kwistjonijiet importanti fosthom il-proċedura ta' urġenza marbuta mal-pandemija eh, COVID-19 u important u anka fuq punti li għandhom xjaqsmu mal eh, l-MFF. Il-Kumitat Libe eh, prezenta ratifika għat-tekst li prezenta il-Parlament. Artiklu 241 eh, Paragrafu 4 jista' jiġi meqjus bħala approvat sakemm ma jkunx kummenti kontra jekk eh, u għalhekk ma jkunx hemm voti, ratifika tistgħu sebuha fuq il-sit eh, elettroniku tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni Il-Kumitat Agri u Pesh bdew negozjati interistituzzjonali skont artiklu 71 paragrafu 1 tar-regolament għal rabtiet li jagħtu mandat ta' negozjati bħal dawn li huma disponibbli fuq il-paġna web tal-plenarja u t-titli se jkunu publikati fil-proċess verbali tas-seduta skont artiklu 70 paragrafu 2 numru ta' membri minn eh, diversi gruppi politiċi li jaqbżu il-limitu menu medju jistaw jgħamlu t-talba, it-talba saħada il-ħamis f'nofs il-lejl. Dement li ma jkunx hemm talba sa dak il-ħin, il-kumitati jkunu jistgħu jibdew in-negozjati tagħhom. Ninforma il-Kamra li wara l-interruzzjoni ta' 17 Aprilu skont artiklu 79 tar regolament tal-Parlament, iffirmat mal-President tal-Kunsil erbatti approvati fil-proċedura leġislattiva ordinarja. It-titli tal-atti se jkunu pubblikati fil-proċess verbali tas seduta preżenti. Naddu issa l-agenda, il-proġett definittiv tal-agenda provat fil-5 ta' Mejju mill-Konferenza ta' Presidenti skont artiklu 157 tqassam lilkom naraw xi tibdil fl-aġenda l-ewwel nett ninformakom illi tlabt sitt proċeduri tal-urġenza skont artiklu 73 tal-regolament sabiex eh, il pfizer għandhom xaqsum mal-COVID-19 għandhom iġa approvati propju din il-ġimgħa waqt is-seduta. L-ewwel assistenza makrofinanzjarja lill pajjiżi partner ta' tkabbir tal-politika ta' viċinat fil kuntest ta' kriżi COVID-19. It-tieni, miżuri temporanji dwar l-Assemblej Ġenerali ta' Kumpaniji Ewropej u kumpaniji f'korma ta' kooperattiva. E, użu ta' infrastruttura fil-qasam portwali. Ir-raba, miżuri temporanji marbuta mal-validità ta' ċertifikati u liċenzji, omnibus Il-ħames miżuri temporarji marbuta ma' prestazzjoni ta' servizzi tal-ajru. Is-sitt eh, eh, pont raba pakket ferroviarju. U wara konsultazzjoni mal gruppi politiċi nixtieq inressa u dibda kamra tal-proġetti ta' modifika fuq l aġenda tagħna. L-erba votazzjoni l-ewwel nett il-livelli massimi ta' residwi għat-ċiklossidim illi nsibu proġed definitiv tal-agenda illi ġir tirat mill-komitat u dal-punt serġe priġi prezentat minn lulju u mus se jiġi diskuss jew jiġi votat dil Fu l votazzjoni l-ewwel round eh, se jsir fit-3 nofs sal-5 naqsin kwart, votazzjoni fuq erba dokumenti għal proċedura d'urġenza tran jew inta, jiskuża ruħu l-kelli, proċedura d'urġenza kumitat tran inta u juri. It-tieni, tmien votazzjoni uniċi kif previs mill-proġett definittiv tal-aġenda. It-tielet, żewġ rapporti tal-Onorevoli Weber u ta' Albright u Markets u rapport ta' l-Onorevoli Lopez Aguilar. Raba votazzjoni separata fuq oġezzjonijiet fuq il-soja modifikata ġenetikament u l-aħħar id-deċiżjonijiet kollha ta' kwittanza. Ir-riżultati tal-ewwel round ta' votazzjoni ssir fit-8 Esquart. Fit-8 nibdew it-tieni round sa' disa' votazzjoni fuq l-ewwel blok ta' emendi għal riżoluzzjonijiet ta' kwittanza u l-votazzjoni finali fuq il-soja modifikata ġenetikament. Fuq id-diskussjonijiet ser ikonna waħda li titratta l-konklużjonijiet tal-laqgħa ordinarja tal-Kunsell Ewropew ta' 23 ta' April u oħra fuq il-qafas plurifinanzjarju plurianwali u eh, id-diskussjoni ser issir dal-waqt propju bej l-erba u s-seba. It-tielet diskussjoni fuq dikjerazzjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq leġiżlazzjoni turġenza fl-Ungerija u l-impatt fuq l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali hija posposta għal ħamis bej 9 u l-10. Dwar il-jum ta' għada l-ħamis se nibdew fid-disa' bir-riżultati ta' tieni round ta' votazzjonijiet tal-erba. L-ewwel round ta' votazzjoni se jinfetaħ fid-9 nofs sa' neqsin kwart votazzjoni fuq it-tieni blok ta' mendi għal riżoluzzjonijiet ta' kwittanza. Ir-riżultati se jkunu mħabbra fis-sija u kwart. It-tieni round ta' votazzjoni tinfetaħ mit-sija u nofs sa tlieta neqsin kwart u votazzjoni ħarija fuq ir-riżoluzzjoni ta' kwittanza kollha u votazzjoni fuq l-emenda rapport Shestil, eh, votazzjoni fuq id-dokument juri bi proċedura ta' urġenza fuq miżuri temporani vizavi Assemblej Ġenerali ta' Kumpaniji Ewropej u Kooperativi Ewropej. Ir-riżultati tat tieni round ta' votazzjoni jitħabru fil-5 kwart. It-tejlet round ta' votazzjoni tinfetaħ fil-5 nofs sa 7 neqsin kwart. Votazzjoni fuq l-ewwel vot ta' għal proposta ta' rezoluzzjoni komuni fuq uh, eh, risorsi propri u pjan tar kupru u votazzjoni fuq rapport Xestel. Il-ġimma, is-seduta tinfetaħ fid-9 kwart bil-tħabbira ta' riżultati ta' t-tiret round ta' votazzjoni tal-ħamis, l-ewwel round jinfetaħ mid-9 għal 11 kwart votazzjoni fuq emendi għad dokumenti proċedura ta' urġenza, inta u tran. Eventualment, t-tini blok ta' emendi għal proposta ta' riżoluzzjoni komuni fuq uh, eh, risorsi propri u pjanta il-kupru. It-ħabira ta' riżultati tal-ewwel round ta' votazzjoni ssir fis-sija kwart. Tieni round ta' votazzjoni tinfetaħ mis-satej kwart sa' tlieta u nofs. Il-votazzjoni fuq riżorsi propri pjan tal-kupru u l-votazzjoni l-oħra fuq id-dokumenti proċedura ta' urġenza inta u tran. Il-proklazzjoni ta' riżultati ta' tieni round issir fis-5 nofs. Tillet round ta' votazzjoni fuq l-istess punt, il-rizorsi propju pjan tal-kupru eventualment jista' jsir mis-sitta neqseg kwart sa' seba u nalqu s-seduta fid-disa. Is-sibt, il-jum tas sibt m'hemmx s sibt sakemm ħadd ma jogġezzjona, it-tibdil bekk nistgħu nappruvawh. Jekk jogħġbok onorevoli. Taqt eh, nitkellem kontra l-urġenza fuq il-servizzi tal-ajru fis-sem il-grupp gwe. Kol ħadna gos naqblu ma' il-proċedura fl-aħħar laqa fuq il-ghost lights li kellhom impatt immedjat imissa għal darboħra għanna qed nirrelassaw numru ta' regolamenti importanti f'din l-industrija mingħajr l-ebda tip ta' studju mill-Parlament Ewropew. U dan huwa hija proċedura perikoluża. Qed nippermettu li nirrelassaw regolamenti f'każ ta' ground handling sas-sena 2023 mingħajr l-ebda input mill-Kumitat Tran u mingħajr diskussjoni f'dil plenarju. Mhux plenarja, mhux ħaġa tajba, U sadattant l-industrija li qed tibbenefika minn dan ħabret eluf ta' postijiet ta' xogħol li ntilfu u mhix jonoraw id-drittijiet legali tal-passiġġieri għal flus kontanti. Għalfej maħniex inħarsu l-ħaddiema u l-passiġġieri kif suppost. Jekk naċċettaw din proċedura tal-urġenza qed ngħidu lesti e, d-moħ tal-kokkodrilli għal dal-kompaniji u ma niblu xejn u ma nisforzawx bidliet. Aħna għal daqstant kontra din il-proċedura. Fuq dan kollu se jkun hemm votazzjoni fuq il-proċedura d'urġenza? Għaw min ixtieq intervjeni? L-Onorvali Vasquez? Muxaw jgħat? Dove? No la había entendido. Ma smajtek, skużani. Qabel ma nibda l-intervent tiegħi, xtaqt nesprimi s-solidarità tiegħi għas-settur kollu tas-saħħa u l-forzi ta' sigurtà illi kienu tajnuna kbira. Il-kriżi tal-COVID-19 hija ħaġa li ħarbtet is-soċjetà qasmita fit-tnejn hemm affarijiet li għamilna li qatt ma ħlomnihom nalqu nies id-dar li nitbedu minn nies li mezi salina u noħon u l-attività ekonomika, sospensjoni tal-ħajja normali tagħna tajt ħafna fuq l isforz mitlub miċ ċittadini maħna U koll rridu namlu tagħna. Kulħadd qed jagħmel l-almu tiegħu sabiex jeleb il-kriżi u kumpaniji żgħar għadhom jippruvaw jaħdmu sabiex ikkampaw wara kriżi. L-istituzzjonijiet iridu jagħtu vuċi lil daw kumpaniji żgħar l-imprizi Ewropej ma stawx ikkomplu b'eżerċizzi tas soltu minħabba l-impożizzjoni tal-regoli marbuti ma' COVID-19. Hemm bżonn li nbidlu regolamenti sabiex fl-2020 nintroduċu eċċezzjoni għal regoli għall-azzjonisti. Sabiex l-iskadenza tittawal b'sitt xhur sal-31 ta' Diċembru ta' din is-sena. U anka inħeġġu eh, x-xogħol diġitali Għal daqstant hemm bżonn ta' proċedura ta' urġenza u approvazzjoni immedjata. Ma jistax ikun li l-impriżi ma jkunux jafu jżommux eh, konsilli ta' azzjonisti xahar li ġej bil-riskju kollha marbuta ma' dan mill-att ta' saħħa. Irridu nibatu messaġġ ċar u ngħidu li l impentana tagħna huwa għal ħarsin tagħhom u għall appoġġ tagħhom l-Ewropa eh, hawnhekk hemm il-kredibilità tagħha fin-nofs u l-tweġibiet li ħanatu l setturi differenti se jkunu fundamentali anke bħala parlament naħseb li aħna maħniex nagħmlu bizzejt u se nivvota kontra. Mela l-ewwel rawn ta' votazzjoni sitt eh, talbiet ta' applikazzjoni għal regolamenti d-urġenza skont artiklu 173 ta' regolament, 63 anzi ta' regolament, fuq il-punti l-emendi li semmejna. Fuq żewġ pożizzjonijiet tal-Konsil fuq l-ittikketjar ta' tires konsil ta' karburant u preskrizzjoni minimi għall-użu mill-ġdid ta' ilma inħabrilkom illi ma ġewx prezentati emendi skont l-artiklu 67 u 68 tar regolament. L-atti proposti huma l-daqstent u mal daqstant mitqisa bħala approvati. Qabel ma nivvotaw, qabel ma niftu l-votazzjoni, informazzjoni fuq kif se nimxu, nirringrazzja il-xol li sar mid-DG, presidenza li tejbet il-sistema ta' votazzjoni, xogħol li baqa' dej u li kien effiċenti dawn il-ġimgħat emerġenza. L-informazzjoni fuq eh, il-votazzjoni dbatu permezz tal-email il-deputati kollha. Saru żewġ votazzjonijiet ta' prova sabiex kulħadd ikun jista' jakkwista familjarità mal-proċedura. il rawn ta' votazzjoni jinfeta' ħissa fit-tlieta u nofs sal-5 neqsin kwart, votazzjoni kollha tal-lum se ssir votazzjoni nominali. Wieħed jista' jara r-riżultat tal-votazzjoni billi jikkonsulta sit elettroniku tal-plenarja. Dikjerazzjoni ta' votazzjoni jiġu ppreżentati bil-miktub. Eċċezzjonalment se jiġu aċċettati biss dikrezzjoni ta' vot li jkunu eh, ta' 300 kelma. Niftaħ l-ewwel rawn ta' votazzjoni għandkom sal-5 eskwar biex tivvotaw. Ir-riżultat ta' votazzjoni li komunikawh fit-8 kwart. Fermiamo fina alle 16. Eh? Benissimo, quindi adesso la seduta è sospesa. Is-seduta hija sospiża inkomplu fl-erba bid-diskussjoni fuq il-konklużjonijiet tal-laqa straordinarja tal-Kunsill Ewropew u l-QFP Risorsi Propju Pjan tal-Kupru. Grazzi. Ah, guarda, mi faccio firmare il verbale.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

Kari colleghe, kari colleghi. Kollegi, l-agenda tal-lum dwar id-diskussjoni dwar il-konklużjonijiet tal konsell Ewropew dwar ir rizorsi propji u l-pjan ta' recovery, ta' kupru Sargħu deklarazzjonijiet tal konsell Ewropew tal-Kummissjoni fuq l-ewwel punt u anke fuq it-tieni punt. Nixtieq infakkarkom l-onorvru deputati li dawn id-diskussjonijiet biex maħsuba il-proċedura KCDI u laqqas sa jkunu aċċettati mistoqsijiet. ngħaddi immedjatament il-kelma l-President Charles Michel. Nibdow bil-ħidma tagħna. Nadilek il-kelma, Sur President. Sur President? Sur din l-opportunità biex nieħu l-kelma. Din il-kriżi hija bla preċedenza. U jfisser illi rridu nieħdu deċiżjonijiet ta' bla preċedenza. U għalhekk jiena konvint il-kooperazzjoni qawwija bejn L-istituzzjonijiet Ewropej demokratiċi u leġittimi ikunu vitali fil-ġemat li ġejjin, fix-xhur li ġejjin. Huwa pjaċira li hija naqsem magħkom xi kummenti wara il-konferenza, videokonferenza u wara l-aħħar il-Kunsill Ewropew. Palma tafu, probabilment, għana ħadna direzzjoniet sodi. L-ewwel kien li naċċettaw il proposti mamula mill-Ministri tal-Finanzi biex nimmobilizzaw aktar minn 540 biljun euro pal appoġġ għal ħaddiema għal kumpaniji u anki wkoll għall istati membri. Klabna wkoll il-Ministri ta' Finanzi biex implementaw din id-deċiżjoni sa l-ewwel ta' Ġunju. Ovvjament il kol nafu hawnhekk u anke fil-Kunsill Ewropew li dan mhux bizzejiet. U kolli ngħid li dijan il-Kunsill Ewropew kienet l-opportunità biex naddu mill-ġestjoni tal-kriżi fl-immedjat għal aktar fi żmien medju, viżjoni fit-tul ta' xanna bżonn nagħmlu. Speċjalment biex konna dibattitu b'saħħtu dwar id-direzzjoni li san jieħdu għal l-istrateġija li rkupru u l-istrateġija ta' trasformazzjoni tal-mudell ekonomiku soċjali tagħna. Sinjuri din ir-raba video konferenza kienet l-opportunità li diskutu wkoll għabbażi tal-roadmap għal irkupru trasformazzjoni ekonomika mħejja flimkien mal-Kummissjoni kelli l-opportunità qabel nippreżenta l-erba' kapitli li qed nippreżentaw u llum nixtieq niffoka b'mod partikolar fuq żewġ aspetti kienu suġġetti għal dibattitu li għandhom kompli mobilitawna fil-ġimgħat u xhur li ġejjin. L-ewwel punt u l-importanza li niffokaw u nsaħħu l suq intern u kif nistgħu nikkonsidraw l isfidi li jeżistu qabel pandemija samma mebewx bil-pandemija l-aġenda tal-klima u diġitali. Ftit xhur qabel il-pandemija T-tieħed deċiżjoni b'saħħit anke storika. Kien hemm impenn kbir mingħata tal-Parlament Ewropew ukoll u n-neutralità tal-Unjoni Ewropea għandha tkun għan li jimmobilizzan sabiex nappoġġjaw l-kumpaniji u l-trasformazzjoni ekonomika u soċjali tagħna u anke għall ambizzjoni diġitali tagħna għalhekk irid tkomplu naġixxu aktar qabel dan ħajkun neċessarju u l-klima u l-agenda diġta għandu jkunu fil-qalba tal-proġett komuni li xtiequ nipplantaw. Is-suq intern huwa wkoll id-dibattitu fuq l-ekonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea. Ħossu fil-Kunsill Ewropew pożizzjoni aktar komuni li rridu nitalmu mill-passat u nġibu fl-Ewropa kapaċità ta' produzzjoni foqsma strateġiċi. U biex semmi dak li sem fil kunsell Ewropew ejja nġibu lura l-Made in Europe. Huwa punt ċentral kriżi u rrit li importanti li nieħdu azzjoni fuq dan. Għandna bżonn strateġija li tqis dan ir-raġunament integraħ. Parti l-impenn fuq is-suq intern għamna talba l-Komissjoni Ewropea li tippreżenta dalwaqt rapport fuq il-mod kif l-ekosistemi Ewropej differenti huma affettwati diġà minn issa u forsi kif ħajkunu fil-ġimgħat li ġej jinsab xkonna informazzjoni l-aktar utli possibbli. It-tieni puntu importanti huwa ovvjament il-finanzjament. U dan huwa importanza essenzjali li niżviluppaw strategija b'saħħitha ambizjuża biex nimmobilizzaw aktar mezzi bbażati fuq żewġ ġodda b'saħħithom l-ewwel waħda il-Baġit Ewropew U smajna ma tudun l-axar ġumat, l-axar xur, bosta dibattiti. Flimkien, kellna ħafna minn daw. Dwar direzzjoni għal budget Ewropew. Aktar minn qatt qabel għandna bżonn nieħdu deċiżjonijiet nadattaw ukoll l-istrateġija tagħna sabiex nikkonsidraw il-konsegwenzi kbar ta' din il-kriżi. Ma mhux biżejjed dan. U għalhekk ħadna dan l-impenn qawwi biex naħdmu l-koll flimkien biex innedu fond ta' kupru biex nkunu nistaw nimmobilizzaw aktar mezzi, aktar flus u nidentifikaw x'inhu l prioritajiet fil-futur. U f'dan l-qafas ta' żewġ istrumenti li jridu jkunu mobilizzati uħud talbu mobilizzaw strategija tip ta' pjan Marshall proponejt dan hawnhekk sur President li naħdem fuq dak li nsejjaħ Pjan de Gasperi, wieħed mill-missiriet fundaturi taljani u naħdmu flimkien fuq il-modalitajiet ta' finanzjament li għandu jkun suġġetti għad dibattitu kif aħna ħan finanzjaw u nidentifikaw il-risorsi neċessarji u nidentifikaw l-interazzjoni bejn dan il-fond tal-kupru trasformazzjoni minnaħa u l-budget Ewropew li jmiss qabel kollox kif ħanaqblu dwar il-mod kif nużaw risorsi Sens komun u b'effikaċità kif ħanużaw il-mezzi neċessarji sabiex ikonna dan rkupru ekonomiku. Partan dibattitu fuq trasformazzjoni l rkupru li jrid. Dan jrid jissok ta' abbaż ta' propost li ħatam il-Komissjoni Ewropea. Matul din pandemija res niproponu l-Komissjoni tressa proposti oħra. Dan huwa punt ieħor li xtaqt. Identifika f'dan il-mument li nista' naqsam magħkom. Importanti li ma ninsewx li l-lan fundamentali tal-proġett Ewropew mill-bidu tiegħu wara t-tieni gwerra dinija kien mhux biss il-paċi u l-prosperità din l-idea li huwa flimkien bil nikkooperaw flimkien bil naħdmu flimkien għal aktar solidarjetà u waqda nistgħu nifaċċjaw l isfidi li qed inħabtu wiċċna magħhom. U mutur tal-proġett Ewropew kien ukoll il-konverġenza li naqsu il-diskrepanzi u naqsu differenzi. U matul din kriżi nħossu li huwa aktar importanti li konvinċu l-pajzi li din il-kriżi m'għandix tkun raġuni jew skuża jew pretessa biex aħna niggravaw diverġenzi fuq livell Ewropew sabiex niggravaw differenzi u disparitajiet fuq livell Ewropew. Al kontrarju, għandha s-saħħaħna fir-rieda komuni naħdmu għal aktar konverġenza u aktar koeżjoni u għal aktar integrazzjoni Ewropea. Għandi l-fema din il-kriżi turi li għandna bżonn aktar kooperazzjoni u aktar konverġenza u aktar integrazzjoni. X'nafu li l-kuntrarju fisser ħafna iktar fraġilità u nuqqas ta' kapaċità naraw dan għandna problema fuq livell globali li titlob tweġiba fuq livell globali wkoll u fl-aħħar ngħidilkom li hemm punt ieħor estremament importanti u naraw l-ewwel impatti seri ħafna fuq livell ekonomiku, pereżempju fis-settur tat turiżmu, fis-settur tat trasport tal-ajru, f'ħafna setturi oħra, u naraw li għal jiemu l-ġimgħat li ġejn hemm il-ħtieġa li naħdmu b'mod attiv għabbażi tal-proposti tal-Kummissjoni u għabbaż tar-rakkomandazzjoni tal-avolja l-Istati membri għandhom il-kapaċità ta' deċiżjonijiet fuq il-frontieri u turiżmu importanti li malajr malajr għabbaż ta' dawn proposti maħruġa l-Istati membri ipoġġu flimkien madwar l-istess mejda u xamru l kmiem sabiex ikollna koerenza u jkollna l-kapaċità li indirizzaw din l isfida nappella għal ftuħ meġdid tal-frontieri Ewropej minn meta jkun possibbli. Ovvjament nieħdu l-miżur ta' prekawzjoni imma l-punt tal-movement ħiles tal-persuni huwa punt importanti ħafna, kapaċ tal-niftu b'mod progressiv is setturi ekonomiċi hija importanti. Tamaw fil-jiem li ġejn namlu progress real permettu li stati membri kunu madwar l-istess ma jisabx jieħdu deċizjonijiet fl-imkien mod koerenti, mod sinkronizzat sabiex nuru kapaċità ta' reżiljenza Ewropea tagħna. Sinjuri, fl-aħħar nixtieq ngħidilkom la volja mhux realtà direttant mill-aħħar dibattit tal-Kunsill Ewropew imma naħseb li huwa importanti li ngħid quddiem il-Parlament Ewropew li l-prevalenza tal-istat tad dritt hija suġġett ċentrali meta aħna nixtiequ navvanzaw l-idejat Ewropej u navvanzaw l-kooperazzjoni Ewropea. Fuq dan l-rwol tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u wieħed ċentrali sabiex tiggarantixxi interpretazzjoni uniformi tal-liġi Ewropea. Sebejn sena ilu Robert Schuman esprim permezz tad dikjerazzjoni llum għada il-bażi għadha s-sies għal dan il-proġett Ewropew kienu valur li għazminom kienu innovattivi ħafna f'mument fejn ftit snin qabel nazzjoni kienu għet jġildu bejnietom. Dan kien wasal traġedja. Dak li qed niffaċċjaw issa fil-kamp tal-gwerra kulħadd isib il-kapaċità li jsib il-motivazzjoni sabiex jindirizza l isfidi li għandu qudiemu. Imma hawnhekk qed nara punt komuni bejn sitwazzjoni ta' 70 sena ilu sitwazzjoni tal-lum qed niffaċċjaw kriżi globali, kriżi serja, kriżi bla preċedent u bħal dak iż-żmien kien hemm bżonn riżorsi u kreattività, awdaċità u kuraġġ u noħorġu mill-sitwazzjoni li kienet ġibdet id-dinja l-isfel dak iż-żmien. Din il-ġenerazzjoni ta' politika u ta' ċittadini għandha bżonn il-kuraġġ, kreattività u l-awdaċità sabiex f'din il-kriżi fil-dbatija s-sofferenza li qed jiffaċċjaw ħafna familji esposti mod dirett hemm bżonn li nsibu r-riżorsi u l-enerġiji li jitrasformawna sartan Nibdu dan proġett Ewropew li hija waħda mill-aħjar idejat sabiex dal-proġett Ewropew jindirizza dawn l isfidi u nsibu id-dinjetà tal-persuni. Kolna soċjetajiet brida tajba li jitaqdu flimkien naraw il-futur baktar ottimizmu. Grazie. Grazzi, President Michel. Issa naddi kemm President tal-Kummissjoni van der Leyen. Grazie, Sir President, Aziz Charles Michel, Aziz eh, MEPs, 70 sena wara dikjerazzjoni ta' xuman kriżijiet u l-isfidi uh, rajnijom fl-Europa kif inti għed bir-raġun. Imma il-motto Ewropew dejjem kien mhux biss maquda fid-diversità, imma wkoll maquda dawl ta' diffikultajiet. U issa f'dan il-perjodu ta' diffikultajiet u sabiex twieġeb għal il kriż l-Ewropa aktar minn qatt qabel għandha bżonn l-laqda, determinazzjoni u l-ambizzjoni. U għafdem l-ispirtu il kummissjoni qed taħdem fuq pjan ta' rkupru ambizjuż għall-Ewropa kif inti qed titlob fir-riżoluzzjoni tal-lum. Eżiż deputati kollha nafu għaliex huwa neċessarju naġixxu u matul dawn l-aħħar ġimgħat spiss majtuni nitkellem x'għandha tagħmel l-Ewropa. Illum nixtieq inkellimkom dwar kif ħaniprezentalkom l-istruttura u l-karatteristiċi prinċipali tal-pjan tal-kupru ambizjuż għall ewropa li qed naħdmu fuqu. Imma sabiex nagħmlu dan, rridu nifmu tajjeb l-anatomija ta' din kriżi tant partikolari u permettuli li nagħmel tliet kummenti qabel l-analiżi tiegħi. Kellna naqis l-attività ekonomika qabel imma qatt ma kellna eluq tal-attività ekonomika bħal ta' dawn l-aħħar tliet xhur. L-ekonomija tagħna qegħdin sospiżi l-katini ta' provvista kellhom interferenzi kbar u ma nistgħux immorru lura sitwazzjoni tas soltu dalwaqt l-ekonomija s-soċjetajiet tagħna jiftħu bil-mod mod kawt, mod gradwal fil-waqt li skejl jibqgħu magħluq. Koll nafu li ħafna mill-ġenituri ħajkollhom jaħdmu mid-dar f'waqt li miżuri ta' distanzjament soċjali bir-raġun jibqgħu implementati, kumpani jridu jaħsbu dwar postijiet ta' xogħol u kif jaħdmu fi kliem ieħor ħan irkupraw imma dan ħajjuħu l-ħin tiegħu. It-tieni kumment il-virus huwa l-istess f'kull stat membru ma kapx tal-wieħed iwieġeb u l-wieħed jassorbi x-xokk hija differenti ħafna nafu l-pajizi u reġjuni b'ekonomiji mibnija fuq servizzi għal klijenti pat turiżmu jew l-kultura. Sofrew ħafna aktar ma nix ninsew li dawk li ġew mill-quta l-ewwel mill-virus spiss kienu mill-quta bl-aktar mod serju. X'kienet l-esperjenza ta' tbatija ta' l-Italja u Spanja fl-waqt li faċċaw il-pandemija li jenet l-oħrajn sabiex jippreparaw għall-impatt. U l-tielet punt tiegħi kull stat membru appoġġja l-ħaddiema u kumpaniji eh, kif seta. U anke grazzi għal azzjoni b'saħħitha u mod deċiżiva fuq livell Ewropew tajna flessibilità fuq il-fondi strutturali u flessibilità sieħa fuq l-għajnuna tal-istat. Imma veru wkoll li kull stat membru għandu marġni fiskali differenti għalhekk l-użu tal-għajnuna tal-istat ukoll li varja ħafna minn stat membru għal ieħor. U dak li bdejna naraw issa u tnaqqis ta' l-istess livell fis-suq uniku. Għal dan għandna bżonn tweġiba Ewropea. U minħabba li huwa rkupru verament Ewropew, nifukaw fuq il-prioritajiet Ewropej U essenzja l-Parlament Ewropew jaqdel ir-rwol sieħ tiegħu. Għalija dan huwa evidenti li dan il-Parlament għandu jagħti responsabilità demokratika u jgħid x'jaħseb dwar pakkett ta' rkupru kollu bħalma jagħmel dwar il-budget Ewropew. U dan huwa dak li ħan diskutu llum. Mela ħanidħol fil-pakket tal-kupru li fih żewġ partijiet. L-ewwel net kun hemm il-budget Ewropew l-MFF li intom ta' fuq tajjeb ħafna, tieni u apparti il-budget ħajkun hemm strument ta' rkupru finanzjat permezz ta' aktar marġni. Din il-marġni tistabbilixxi l-ammont massimu ta' flus li l-Kummissjoni tista' tissellef fuq is-swieq kapitali bil-garanzija tal-Istat membri, ġifir bil-garanzija tal-Istati membri. U importanti fuq l-istess livell il-flus kollha tal-istrument ta' rkupru ħajkunu gwidat permezz tal-Baġit Ewropew, ġifier permezz tal-programmi Ewropej. Għalhekk nirrepeti, il-Parlament ma jkollu l-istess sem dwar kif il-flus tal-kupru jintnefqu bħalma jagħmel dwar kif jintnefa l-MFF. Issa fejn ħajmorru dawn il-flejjes tal-irkupru? ħajjint nefqu fi tliet pilastri. L-ewwel pilastru ħajjifoka fuq li nappoġġjaw l-istati membri sabiex jirkupraw, issewu u joħorġu mill-kriżi b'aktar saħħa. Il-biċċa kbira tal-flus ħajjint nefqu f'dan l-ewwel pilastru fuq strument ġdid ta' rkupru reżiljenza maħluq sabiex jiffinanzja fl-istati membri riformi u investimenti pubbliċi essenzjali ma jridu jkun konform mal politika Ewropea tagħna. Għalhekk aħna qed inwittu triq għal Ewropa reżiljenti neutrali għal klima u digitali. Dan ħajsir permezz tas semestru Ewropew ħajkun disponibbli għall istati membri kollha fiż-żona tal-Euro jew le u ħa jiffoka fuq dawk il-partijiet tal-Unjoni li kienu l-aktar affettwati u fejn it-tiġijiet ta' reżiljenz huma l-aktar kbar. Din hija l-ewwel dan huwa l-ewwel pilastru, l-ewwel parti u fl-ewwel pilastru hemm it-tieni parti jiġifieri proposta l-Kummissjoni li żżid mal-fondi ta' koeżjoni top-up. Dan ikun apparti l-allokazzjoni tas-soltu ta' koeżjoni fl-MFF din it-top-up ħad tkun allokata għabbaż tal-gravità tal-impatt ekonomiku u soċjali tal-kriżi It-tieni pilastru issa. Tieni pilastru huwa dwar li nerġgħu nibdew l-attività ekonomika nerġgħu nirkupraw l-investiment privat. Diġà konna nafu qabel l kriżi li għandna bżonn ħafna investiment privat f'setturi teknoloġiji prinċipali 5G, AI, idroġen nadif, enerġiji rinnovabbli l barra mill-kosta u ħafna oħrajn. L-ħaġa l-bidlet il kriżi hi il-kriżi għamlet il-ħtieġa aktar kbira mill-li qatt kienet qabel. U għalhekk aħna ħansaħħu investiju ħannoħolqu għall-ewwel darba wkoll faċilità ġdida ta' investiment strateġiku din ħatejn tinvesti fil-katini ta' valur prinċipali huma kruċjali għal reżiljenza l-autonomija strateġika tagħna. Rajna matul il-kriż kemm iddependejna fuq katini ta' provista globali, pereżempju fis-settur farmaceutiku, għalhekk l-Ewropa għandha tkun kapaċi tipproduċi mediċina kritika innifisha. Imma għal dan kollu għandna bżonn kumpaniji f'saħħithom fl-Ewropa sabiex ninvestu fihom. U għalhekk ħan nipproponu f'dan it-tieni pilastru strument ġdid ta' solvenza. Dan ħajjejn qabbel ħtiġijiet ta' rikapitalizzazzjoni ta' kumpaniji f'saħħithom li tpoġġew f'riskju minħabba il-lockdown qegħdin fejn qegħdin fl-Unjoni Ewropea. U t-tielet u l-aħħar pilastru u dwar li nitam l-aktar lezzjoni timmedja tal-kriżi. F'dan l-aħħar xhur rajna x'inhu importanti, x'ħadem tajjeb u x'irridu ntejbu għalhekk ħansaħħu programmi li wrew xi sarfu matul il-kriżi bħal Rescue jew Orizzont Ewropa. noħolqu wkoll programm tas saħħa ġdid dedikat niżguraw nappoġġjaw l-imsieħba tagħna li nsaħħu l-istrumenti tagħna l-viċinat, iżviluppu l-kooperazzjoni internazzjonali u għalajnuna ta' qabel l-isħubija. Eżis membri onorevoli fil-qosor dan huwa kif l-istrument ta' rkupru ħajkun ħaj jiffoka fuq fejn hemm l-aktar ħtiġijiet u l-akbar potenzjal. Strument ta' rkupru huwa fuq żmien qasir u jiffoka fuq l-ewwel snin ta' rkupru. Ħajinkludi lotijiet il-grants, inkludi l-possibilta li wieħed jagħmel front loading ta' parti mill-investiment din is-sena billi nużaw mudelli ta' finanzjat ippruvati għabbaż ta' garanziji finanzjarji u m'għandniex ninsew li m'aħniex nibdew minn zero. Strument ta' rkupru ħaj kumplimenta it-tlet ġbiki ta' sikurezza imsemmija maqbula mill-Prim Ministri f'April. Programm xor mekanizma ta' stabilità Ewropew u garanziji tal ib u din ħad tkun tweġiba ambizjuża li għandha bżonn l-Ewropa, tweġiba li tinkludi riżorsi propji eh, ġodda li għandha bżonn fil-budget kif il-proponit komissjon fl-2018 tweġiba li tirrifletti l-valuri komuni tagħna b'mekkaniżmu sabiex inħarsu l-istat tad dritt. Tweġiba mibnija fuq l-ħtieġa imija maħsuba l-futur Dan ifisser rridu nsibu tweġiba għal din il-kriżi u eh, aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq is-solidarjetà issa bejn il-pajjiżi u l-popli, iżda anke bejn ġenerazzjoni differenti u sinjuri. Xi darba jew oħra ix-xjentisti ħajrna xilhom isibu tilqim kontra il-virus, iżda kontra l-bidla tal-klima manna lebda mediċina għal din raġuni issa huwa waqt li nkomplu ninvestu f'enerġija aktar nadifa. Kollox għandu l prezz tiegħu u jekk aħna qegħdin naraw li ħankomplu nżidu id-dejn bħalissa L-unika ħaġa li nistgħu nagħmlu għall benefiċċji tagħhom huwa li l-flus ninvestuhom fil-enerġija aktar nadifa ħalli nkun nistgħu nelbu flimkien il-bidla tal-klima. U din raġuni biex noħorġu minn din il-kriża ma rridux aħna nerġgħu mmorru lura għall affarijiet li konna nagħmlu qabel tal-bira u tas-sena li għaddiet, le rridu nippruvaw nfasslu ekonomija aktar moderna, aktar nadifa, illi tista tissodisfa wkoll il-bżonnijiet li għandna aħna f'din il-ġenerazzjoni, l-ġenerazzjoni ta' li jmiss. Jiena naħseb illi żgur li aħna maħniex nkunu kapaċi illi insibu soluzzjoni għal problem kollha li nqalgħu minħabba del kriżi iżda ħanġorru parti mir-responsabilità tagħna minħabba illi l-istati membri kollha ħa jippruvaw flimkien jaraw li dawn l-istennijiet kollha ikunu qegħdin iwasslu għal iktar investiment fil-kontijiet tal-bank tal-ġenerazzjoni sażuha ta' għada, ġifieri viva l-Ewropa u nittama nkun nistgħu nibxu quddiem flimkien. Grazie Presidente von der Leyen, ascoltiamo Grazzi ħafna l-Sinjura von der Leyen, issa nisimgħu lill-Presidenti tal-Gruppi Politiċi, Sur Weber jekk jogħġbok. Iva aħna s-soltu nibdew minnu fih bil-kontribuzzjonijiet politiċi u fuq id-dettalji tekniċi iżda jiena llum nixtieq illi nitkellem fuq n-nies, il-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa, l-infermiera illi kienet infettata meta kienet edha tejn lill pazjent fi Spanja, il-tabib f'Bergamo li kellu jiddeċidi min ħa jgħix u min ħajmut u r-riċerkatur f'Tubingen li baqa jaħdem lejlu nar biex jaraw jekk flimkien mat tim tiegħu jistgħu xisibu soluzzjoni. Jiena naħseb illi dawk li verament kienu importanti matul din il-kriża kienu dawn il-ħaddiema illi ħadu ħsiebna. Nirringrazzjawkom il-koll minn qalbi skur illi qatt ma nista' nesprimi fi kliem il ringrazzjament illi jistħoq il-kom. Issa jmislilna aħna il-politiċi illi rridu nagħmlu semna wkoll. Importanti li jkollna qafas multianwali finanzjarju b'saħħtu, jkollna pjan ta' rkupru finanzjarju li jkun tajjeb u jissodisfa l-bżonnijiet tal-pajjiżi u issa jekk kienet iħarsa lejn dan il mekkanizmu l-ġdid u l-mod ta' kif ħajkun istrutturat naħseb l-iktar element importanti huwa li aħna jkollna budget demokratiku. Budget li huwa approvat u deċiż mill-poplu li huwa rappreżentat hawnhekk f'din l-istituzzjoni demokratika fil-Parlament Ewropew, budget li jieħu ħsieb liċ-ċittadini kollha. Aħna nixtiequ nerġgħu nirkupraw lura s-sovranità tagħna. Dak il-messaġġ tal-kampanja tal-Brexit pereżempju naħseb li dan il-messaġġ qed jirrifletti fuq il-problema li hemm bosta nies fost iċ-ċittadini Ewropej mhux qed iħossuhom involuti f'din is-sistema kollha. Jiena naħseb li Ma nistgħux nħallu fidejn Brussell illi t-deċidi wahida le huwa il-membru parlamentari rappreżentani illi ħaj deċidi fismi fi Brussell fuq il-budget. U naħseb li dan wieħed mill-prinċipji l-iktar importanti li rridu nħadnu f'din il-mod dan l-istil ta' ħajja ġdid li ħajkonna. U jiena nixtieq ngħid illi issa mhuwiex il-waqt li nqogħdu niġġieldu bejn l-istituzzjonijiet f'dan il-qasam naħseb li min-naħa tal-Kunsill rridu naraw li toħroġ garanzija wkoll ta' Ewropa demokratika kol. Għalija importanti ħafna kol illi eh, niftakru illi l-poplu Ewropew ma jinteressax il-proċedura fiex tikkonsisti, l-iktar ħaġa importanti hija solidarjetà, l-azzjoni u rridu nifukaw fuq dawk li verament għandhom bżonn l-għajnuna tagħna fiż-żoni li l-iktar kienu affettwati u anke ġenerazzjoni żagħżugħa li l-iktar li għandhom bżonna. Aħna f'dol aħħar 12 sena esperjenzajna illi kien hemm ġenerazzjoni mitlufa, kien hemm miljuni ta' zazah illi kienu studjaw li ħejjew ruhom tajjeb li ma kellhom l-ebda opportunitajiet jew perspettivi fis-suq tax-xogħol u aħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm ġenerazzjoni oħra li tkun mitlufa minħabba l problemi li taffaċċa l-Unjoni Ewropea. Għalhekk hemm bżonn li ninvestu, għalhekk hemm bżonn li l-Ewropa tagħti perspettivi li żgħażagħ. Ħaġa oħra li nixtieq nitkellem dwar huwa fuq il-qafas multjanwali finanzjarju l-MFF. Jiena naħseb li jdu nżommu il-wediet li aħna minna lill-poplu li votalna il-ġimgħa eh, s sena li għaddiet. Jiena naħseb li kif qalet is-Sinja von der Leyen aħna rridu nieħdu ħsieb il-bidla tal-klima, l-riċerka, l-investiment fid-dinja diġitali, il-ġlida kontra il-kanċer u mart pal korona pereżempju. Importanti li aħna wkoll ma ninsewx illi ir-reġuni u l-bdiewa tagħna wkoll qegħdin ibatu rridu nkunu ġusti ma' kulħadd. Il-politika ta' koeżjoni u tal-bidja huma żewġ għodda li verament nistgħu nesprimu solidarjetà dan l-Unjoni Ewropea u għalhekk irridu eh, verament nagħmlu mill-aħjar li nistgħu nużaw l-għodda li għandna dispożizzjoni tagħna rridu wkoll nqisu u nħejju ruħna għal situazzjoni ta' emerġenza li ħana faċċaw fil-ġejjini ma nistgħux aħna nwedu illi mhux ħajkonna pandemija bħal di fil-ġejjini ma nisħat ma jista' jweda din, iżda rridu nħejju ruħna aħjar ħalli jekk jerġa' jkun hemm pandemija jew emerġenza, situazzjoni ta' emerġenza bħal di, aħna rridu noħolqu għodda biex verament nkunu nistgħu nirrispondu nħedu azzjoni minnu fih f'każ ta' emerġenza bħal dik li għedin fija. Aħna wkoll rridu naraw li l-Ewropa tirkopra mill-perspettiva ekonomika. Parti minn hekk irridu li l-Unjoni Ewropea tinvesti fi proġetti maħsubin għal futur ħalli noħolqu ġejjini għażażaħ tagħna u fuq livell globali nixtiequ li naraw li l-Unjoni Ewropea toħroġ l-ewwel minn din il-kriżi globali u naħseb li issa li qegħdin eh, niċċelebraw id-dikjerazzjoni ta' Schumann verament irridu naħsbu wkoll fiż-żgħażagħ u rridu insibu motivazzjoni wkoll mill eh, imġiba qalbina tat-tobba u tal-infermiera naħseb li hija nimxu fil-passi eh, kuraġġużi tagħhom u nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna sa l-Onorevoli Garcia Perez jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President Sinjuri, l-ewwel net jiena nixtieq li ngħidilkom grazzi, jett nħu gost illi jett nista' nkun hawnhekk jiena biex niddibatti magħkom. Għaddejna minn żmien verament diffiċli, ħafna mir ċittadini verament għaddew minn sitwazzjoni diffiċli u hemm ħafna issa li huma beżana meta nħarsu l qudiem u għadin raġuni rridu naħsbu fuq iċ ċirkustanzi komplikati illi minkejja kollox aħna fil-Parlament Ewropew xorta komplejna bix-xogħol u bil-ħidma tagħna grazzi għall ħidma tiegħek Sur Sassoli, il-President ta' dan il-Parlament illi eh, ħadem ċertu responsabilità kbira u grazzi wkoll għal ħaddiema kollha tal-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li jekk iċ-ċittadini ħajħossuhom bla bla tama ta' xejn ma jkunux jafu jaqbdu jagħmlu, ħajkun hemm iktar il-possibilità li jirrenja il-populizmu u d-demokrazija ħadbati u għal raġuni importanti ħafna nieħdu id-deċiżjoni li rridu nieħdu f'dawn il-jiem li ġejjin. Naħseb illi il-Ministri u l-Kapijiet tal-Istati fiħdan il-Konsil qishom kienu din infarfru biex ma jħedux id-deċiżjoni huma, iżda jiena naħseb illi f'dawn il-jiem li ġejjin nistgħu nagħtu messaġġ importanti li qed jistenna l-poplu Ewropew, ġifieri li ħajkonna programm ta' rkupru memus ukoll mal-qafas multjanwali finanzjarji jiena naħseb li issa l-Kummissjoni għandha tkun iktar ambizjuza għada u ukoll fuq ehm, dan il-ftejim konġunt u ħanbatu l-messaġġ aħna wkoll ta' solidarjetà ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naħdmu għall-interess komuni u għalhekk importanti ħafna li l-fond ta' kupru jkun inkluż fil-qafas multjanwali Finanzjarji. ġifieri li ħajkun taħt l-iskrutinju ta' din l-istituzzjoni tal-Parlament Ewropew għal din raġuni aħna rridu naraw illi nkunu fuq l-istess livell fis-sistema ta' teħid ta' deċiżjoni aħna u l-Kunsill nkunu qegħdin fuq l-istess livell u konna l-istess drittijiet ta' deċiżjonijiet aħna wkoll irridu infasslu l mod ta' kif ħanimxu b'dan il-pjan tal-kupru kif ħa eh, jintużaw dawn il-fondi. Is-soċjetà qed titlobna din l-informazzjoni, iż-żaża qegħdin jgħidulna li mhumiex ħa jiċaħdu lil nfusna lilhom infushom minn eh, sistema sostenibbli. Il-moviment fuq il-social networks We Move Europe qed jitlob dan ukoll. Aħna rridu nitolbu illi naħdmu favur Ewropa aħjar. L-Ewropa mhix xi ħaġa tagħna, iżda għal din raġuni aħna rridu lkoll kemm aħna naħdmu flimkien għal ħaddieħor u naħsbu f'dawk li huma l-iktar f'pożizzjoni ta' tbatija nridu li naraw li dan il-pjan ikun qed jagħti garanzija ta' perspettivi ta' xogħol u ninvestu wkoll f'bidla diġitali li tkun ġusta. Biex niffinanzjaw din il-politika li hija verament urġenti, rridu naraw li ndedikaw mill-inqas żewġ miljun euro. Naf li huwa mument diffiċli nitolbu il-flus min-naħa tal-Istati membri. Għal din raġuni importanti illi nollu sa 2% l-ammont ta' kontribuzzjonijiet f'termini ta' rizorsi propi. Jiena naħseb illi rridu wkoll naraw illi norbtu dan mal-irkupru ekonomiku. Is-semestru Ewropew kif qalet is-Sinjor von der Leyen Iva, importanti, aħna ma nistawx nippermettu li semestru Ewropew ma jkunx marbut ma dritt soċjali, ma l-ħarsin ambjentali u l-żvilupp sostenibbli. Jiena naħseb li rridu nħarsu lura lejn il-passat biex nitalmu lezzjonijiet, iżda mhux biss nħarsu l-passat, importanti wkoll nħarsu l-qudiem lejn il-futur li l-Kunsill u l-Kummissjoni ngħidilhom li aħna għandna responsabilità importanti u aħna lesti nappoġġawkom ħalli bekk naħdmu eight feet iżda ħan appoġġawkom jekk intom ħatkunu ambizzjużi jekk intom ħatatu priorità lil eh, bżonnijiet ta' ċittadini importanti li nkunu kuraġġużi issa l-Ewropa dak li għandha bżonn. Il-President Ċolo, eh, se jogħġbok. Sur President, President Michel, Signora von der Leyen, President tal-Kummissjoni, Robert Schuman qal illi l-Ewropa mhijiex ħa tinbena mill-lum għall-għada, iżda pass wara pass wara dikjerazzjoni wara oħra. Issa naħseb li nistgħu ngħidu l-istess ħaġa għal dak li rridu nkomplu nibnu fuqu wara din il-kriżi. Dak li esperienzajna f'dawn l-aħħar snin aħna rajna li l-Ewropa kienet ħarġet saħħitha wkoll meta kellha toħroġ eh, bitweġiba għal kriżijiet, aħna rridu nerġgħu nibdew naħdmu fuq pjanijiet tal-kupru nimmobilizzaw riżorsi u teknoloġiji ma rridux nerġgħu immorru lura l-ekonomija kellna fis-seklu 20, anzi aħna rridu nfasslu pedamenti ġodda, rridu ninvestu iktar f'oqsma strateġiċi u anke ninvestu fil-qasam tal-kura tas-saħħa li bekk aħna nkunu nistgħu noħolqu verament l-ekonomija li għandna bżonn. Naħseb li bekk aħna nkunu nistgħu verament eh, eh, ngħinu lil dawk li qegħdin jitilfu jitilfu xolom l kumpaniji li qed jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli lil um, sistemi ta' kura tas saħħa li verament qegħdin f'pożizzjoni diffiċli wkoll. Il-pjan tal-kupru naħseb illi għandu jkun pjan Ewropew u illi warrab il-firdiet bej l-opinjoni tal-Ewropa tat tramuntana tan nofsinhar tal-Vantu tal-Punent U naħseb li dan il-pjan tal-kupru għandu jkun ir-riżultat ta' pjan u ħidma demokratika fejn il-Parlament Ewropew fejn hemm rappreżentanti tal-poplu Ewropew illi kienu eletti direttament mill-poplu, naħseb illi verament hawnhekk nistgħu niżguraw li qegħdin ikun qiegħed ikun hemm konsistenza fil-proċeduri u fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Jiena naħseb li jekk nagħmlu fuq il-parametri ġodda għas-soċjetà tagħna, żgur li nistgħu nibqgħu mixjin quddiem wara din il-kriżi. Dan kollu iżda jista' jkun possibbli biss jekk ikun hemm l-investiment li hemm bżonn. U aħna rridu nesperjenza għadin fl-ekonomija reali. Daw kollha illi tilfu xogħolhom jew il-kumpaniji li jistgħu ifallu l-adapitada minħabba minħabba eh, din il-kriżi minħabba raġunijiet li mhumiex tort tagħhom. Irridu naraw illi noħorġu b'riżorsi li jistgħu jgħinuhom iżda ma nistgħux laqqas biss nifukaw fuq il-finanzjament tal-budgets nazzjonali, rridu naraw li jkollna r-riżorsi għal qafas multjanwali finanzjarju mingħajr ma npoġġu wisq pressjoni fuq il-budgets nazzjonali. Id-demokrazija, stat ta' dritt u l-drittijiet tal-individwu dawn huma verament l-iktar affarijiet importanti għalina meta naslu biex nadottaw il-budget munti annwali. L-Ewropa għandha tkun qed taħdem fuq il-protezzjoni tal-valuri, fuq il-protezzjoni tal-istat ta' dritt, fuq il-protezzjoni wkoll tas sistema ġudizzjarja. Aħna rridu wkoll Namlu din l-għażla. L-għażla hija sempliċi fil-fema tiegħi. Irridu nkunu kuraġġużi dawk illi votawna b'kuraġġ ukoll u fdaw fina sena u nofsilu naħseb li issa wasal waqt li nururhom illi iva aħna wkoll kuraġġjużi u li dak illi wedna matul il-kampanja elettorali meta tlabna lilhom biex jafdaw fina naħseb li issa wasal il-waqt illi nieħdu azzjoni. L-Ewropa trid tkun ibbażata fuq is-solidarjetà u mhux biss fuq starijiet u kliem. Issa fissem il-grupp ID Is-Sur Van der Schroeder. Iva, f'Chernobyl naħseb illi kien hemm ir-reġim illi prova jaħbi il-verità u eh, anke matul il-kriżi tal-coronavirus aħna rajna wkoll illi ġrat xi ħaġa simili naħseb illi Issa ridna qisna nittalbu għal tamir ta' protezzjoni. Iċ-Ċina rnexxilhom ikunu minn ta' qoddim fuq il-livell ekonomiku, fuq il-livell globali, u huma rnexxilhom jaslu hemmhekk minħabba wkoll li ngannaw il-bqija tal-pajjiżi. Hemm xi defiċit ta' mid biljun euro u hemm il-biża wkoll li jista' jkun hemm iktar intħil mid-dittatorjat komunist. Ġifiri rridu aħna li proteġu rwieħna aħjar minn possibilità ta' intħil minnaħa ta' ċina. Irridu naraw li ma nibqgħux nġibu ruħna kif konna, nġibu ruħna qabel maċ-Ċina, rridu jkollna sistema industrijali ġdida u ma nħallux lil poplu jibati, naħseb li rridu nħdossib li ċittadini u li. Grazzi. President Xleva. Lambert, le, skużawni. Lambert. Mux ħosni dizonorat jek jessajjaħ li Martin Sherdovan ma jiena Filip Lambert. F'dawn l-aħħar xhur il-kaxxira, tobba, infermiera u oħrajn qed jisugraw ħajjithom sabiex jiskuraw l-kontinuità ta' ħajjithom minn tliet xhur ċittadini Ewropej qed juru ħafna solidarjetà għajnu għal persuni anzjani iżolati Eh, iħitu l-mask li u ħafna inizjattivi oħra minn t-leċuri l-koċittadini tagħna qed jerfu r-responsabilità tagħhom imma għandhom il-paċenzja qed toqsilhom għax sada xerti jagħmlu l-mexej Ewropej. Smajt dak għal qal il-President Michel naqbel ma' dikjerazzjoni tiegħek u naqsu diverġenza fl-Ewro fir-realtà meta nraw l-azzjoni tal-kapijiet ta' stat u gvern metu ma jiddeċidu li implementaw din is-solidarjetà fuq livell finanzjarju jipprokrastinaw u joqogħdu pass lura. Minn diversi snin u ta' tisaqsu dwar il-demokrasija u l-morali, ġifiri l-grupp ta' pajjiżi virtużi u l-oħrajn li mhumiex ovvjament l-ġi tal-Greċja, Italja u Spanja ma kienx eh, perfett, imma kienu kien il-gvern Irlandiż u li wassal għal ċert politika austerita kien il-polit kienet il-politika l-Ġerman waslet għal ċertu problem fis-settur tal-karozzi. Fl-istess waqt Greċja, l-Italja u Spanja kienu qed jieħdu ħafna aktar mis-sem tagħhom tal-akkoljenza refuġjati u jsalvaw l-unur tal-Ewropa. kontest, mod kontest tal-Unjoni Ewropea l-istati membri kollha għandhom xi ħtijiet u kollha joffru xi ħaġa l-prosperità komuni tagħna għalhekk ejja dawn l-argumenti bil-mora li warajna. Din l-isfida u l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea li ila baza fuq 70 sena fuq solidarita. solidarità bazat fuq interess komunità nskuraw prosperità sostenibli ċittadini tagħna nerġgħu nsibu kapaċità li niffaċċjaw flimkien l sfidi eżistenzjali ta' żminijietna. Huwa fl-interess komuni tagħna li naraw nifinanzjaw neżegwixxu flimkien l-istrateġija tagħna ta' riallokazzjoni ekonomika u rkupru ekonomiku permezz ta' prinċipju sempliċi li kulħadd skont il-kapaċitajiet tiegħu lil kulħadd skont il-ħtiġijiet tiegħu. Dan dan fond komuni jista' jsir permezz ta' ġustizzja fiskali komuni li nħallsu allura Parlament Ewropew fem dan, il-kupru ekonomiku tiegħu jitolbu qabża ekonomika jekk ma ninnexxux f'din il-prova daqshekk kbira. Kun għal periklu tal-Unjoni Monetarja aktar qudiem tal-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini Ewropej għamlu l-parti tagħhom issa fidejkom mexxejja li l parti tagħhom hekk ma twiġbux għal din l-isfida storika min jista' jaħfrilkom. Grazzi President Lambert. Van Overveld għal grupp tal-konservatur. Grazzi, sur President, kollegi. Meta ħares lura matul dawn l-aħħar ftit ġimgħat, ma naħsibx li l-Ewropa kienet qiegħda fuq dimnet minn għata konsistenza u koerenza, ma fil-ġimgħat li ġejjin nistgħu nkomplu nagħmlu fuq dan fid-diskussjoni dwar il-budget multjanwali pjan pjantar kupru Dwar il pjantar kupru għada fil-Parlament san adottaw test li jitkellem dwar xinu ma l-kondizzjonijiet tagħna. Il-grupp tiegħi jappoġġa dan, ħafna flus dawn. U għalhekk huwa naturali dan għaliex il-daqs tal-kriżi, l-enormità tal-kriżi teħtieġ tweġiba serja mill att tal-budget. Imma naħseb ninsaw affarijiet li ma tantx jiswaw flus forsi jew ma jiswaw flus imma ta' importanza materjali fil-ġlieda kontra l-pandemika u l-rkupru ekonomiku. Xi wħud minnhom sar referenza għalihom bil-President van der Leyen meta jitkellmu dwar dan is-suq uniku u l-kondizzjonijiet. fir rol kruċjali biex ikun hemm attività ekonomika impjiegi u investiment. Investiment privat huwa importanti, kif huma importanti l-investimenti pubbliku, u naħseb il wasal iż-żmien. Illi aħna nabbandonaw regoli riġidi serja dwar l-investiment pubbliku għaliex naħseb dan iżom lura l-ekonomija. Impunti ieħor importanti ħafna. Hemm punti ieħor importanti. U dan huwa l-ħtieġa għal protezzjoni. Naraw gruppi ta' investiment privat <clears throat> li qegħdin jibnu bħal tip ta' teżor għal ġliet għal gwerra fuq is-swieq internazzjonali. U rridu nqodu attenti u nipproteġu minn dawn takeovers ostili fir rigward tal-kumpaniji f'dan il-moment. U rridu nwaqfu din il-firxa ta' inċertezza u biża illi rajna matul dawn l-aħħar ġimgħat u xhur. Għaliex dan huwa part importanti fil-kupru. Grazzi. Issa xfider. Grazzi ħafna. Jina Naħseb illi kien hemm xi sentenza jew tnejn li stajt nuża jien iżda matul id-diskors eh, tiegħi nixtieq ngħid illi issa l-Ewropa qed issipruha f'salib it-toroq u rridu naraw jekk l-Ewropa bħala proġett u xħajfalli jew inkella seb'ajn sena wara d dikjarazzjoni ta' Schumann ħa terġa' tiġġedded u timxi l-qoddim. Jiena naħseb li l-popli Ewropew kienu qegħdin jistennew messaġġ ta' daw solidarjetà. Iżda minn flok l-Istati Membri kienu qegħdin jiġġieldu bejnietom. Jean Sir Michel ilhom ġimat sħaħ jġildu bejnietom l-Istati Membri u naħseb illi nistgħu naraw ukoll illi kien hemm verament pagi miżerabbli, infrastruttura ħażina u l-ebda appoġġ għal ħaddiema. U sur Weber jiena naħseb illi hemm bżonn iva li nieħdu ħsieb li ċittadini nofrulhom xogħol u paga aħjar Jiena naħseb li issa qegħdin nitkellmu fuq l-54 miljun euro li ħajnataw bħala kreditu lill-istati membri iżda x'namlu allura jekk l-istati membri ħajużaw il-mekkaniżmu ta' stabilta u tkabbir u joħolqu kriżi oħra. X'ħanamlu allura minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea ħajkun hemm tnaqqis fil-investiment fil-kura tas-saħħa pereżempju u f'bosta oqsma importanti li verament qegħdin iġorru ħafna mill-pis ta' din il-kriżi kkawżata mill-virus tal-korona jiena naħseb illi importanti li aħna nqogħdu attenti minħabba li verament qed ikun hemm ħafna privatizzazzjoni, ħafna tnaqqis tal-investiment fl-iktar infrastruttura li hemm bżonn u ehm, fl-Unjoni Ewropea verament dejjem kienet favur il-Green New Deal u l-bidla digitali u rridu issa wkoll naħdmu fuq hekk u anke naħseb illi l ta' stabilta u ta' tkabbir irridu innaħuh, rridu nitkellmu fuq eh, il-possibilità ta' privatizzazzjoni u naħseb illi rridu naffaċċaw ukoll il-kwistjoni importanti ta' kif aħna nistgħu nerġgħu nqajmu fuq saqajja s-sistema kollha u jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha il-biċċa xogħol importanti illi terġa' toħloq eh, eh, ċirku ġdid. Jiena naħseb illi għandna bżonn ta' budget kuraġġuż eh, illi mhux biss ikun qiegħed jgħin lill-istati membri, iżda jara li jkun hemm iktar riżorsi propri ħalli permezz ta' taxxa diġitali nagħtu każ ikun hemm il-possibilità ta' finanzjament u anke permezz ta' kontribuzzjoni min-naħa tal-iktar nies onja, l wieħed fil-mija tal-poplu Ewropew li huwa verament fl-iktar situazzjoni tajba fis soċjetà u ma jridu jagħtu kontribuzzjoni sabiex igawdi kulħadd. U naħseb illi ma nistax nifhem eżattament il-pjan u xħaj konsisti eh, f'self ta' kreditu, jekk u hekk jiena naħseb illi hemm il-possibilità ta' kriżi ta' dejn fil ġejjini Naħseb illi fil- fil-jiem li ġejjin aħna qegħdin naraw illi il-Bank Ċentrali Ewropew jekk ħajkompli mbagħad isibru f'pożizzjoni jrid jappoġġa lill-Istati Membri naħseb nistgħu ninsabu f'sitwazzjoni iktar diffiċli jiena naħseb illi Is-solidarjetà hija xi ħaġa importanti. Aħna minħat tal-partit tagħna deċidejna li nixtiequ verament eh, infasslu t triq ta' solidarjetà. Ningrazzjakom tal-attenzjoni. Onorevole Castaldo, mhux nadilek il-kelma. Grazzi, Sur President, kollegi. Il-ħin huwa bxejn imma imprezzabbli. Ma jistax ikun proprjetà tiegħek ma tistax tużah, ma tistax taħżnu, imma tista' tonfqu, imma ġal darba titilfu ma tistax jerġa' tieħdu lura. Ħin żmien għaliex fl-erba' strumenti maqbula fawwed biss se kont deċiżiv li huwa recovery fund. Imma r rizorsi adekwati, r attivazzjoni rapida, dam sa jkun xogħol fi xejn. Naqbel l demokraċa demokratiċa li nobtuħ mal-MFF, imma bżonn niċċaraw, nitolbok niċċara bi preċiżjoni, President Van der Leyen, kif sa nagħmlu dan, kif sa nħallsuh minn qabel, kif sa min għadu jibbeneficju mill priviġu ta' tnaqis għandu id-dover eh, ta' ribets għandu id-dover li jċħatum. U l istati membri għandhom jinataw l-opportunità li zidu kontribuzzjoni tagħhom aħna nażbu li kien hemm riżorsi propri oħrajn mid-diġitali, mill nazzjoniet mit neġis mit-transazzjoni finanzjari biex nibdow pjan qawwi ta' rekostruzzjoni bbażat fuq it-trasferimenti tal-fond sal-sajf li ġej. Hemm bżonn li naħdmu malajr palma jagħmlu it-tobba tagħna ta' kuljum. Anke minn l-għażliet un għasta nuqqas ta' salvaw il ħajiet jom kalla se joqtlu nies. M'hemmx post tal-egoizmi kirridu irridu noħorġu kol flimkien minn din il-kriżi. Dan huwa żmien il-verità. Grazie. Grazie. E... Grazzi. L-axħar dan il round talbet li t-intervjen il-President Michel l umbazza kollu jitlaq u jrit iżiċi konsiderazzjoni. President Michel. Merci, Monsieur le, le Président, très brief. Grazie, President, fil-qosor, grazzi għal messaggi motija, mela xi punt malar malar l-ewwel punt jajdu xie jajdu l-estremisti populisti demagogiċi kontra l ewropa l-istorja Ewropeja storja li uriet valur miżjud bla preċedent fl-istorja tal-umanità l drittijiet, libertà u prosperità. M'għandniex nieqfu nfakru l kisbiet Ewropej tkun demagogija u l-populiżmu tieni kollha konfrontati bil-sensibilità bl approċċi tagħna kollha qed nifaċċja mument essenzjali. Din hija responsabilità ta' ġenerazzjoni li nkunu fuq livelli tajb naqbel miegħek Weber mhux il-mument li jkollna kompetizzjoni tal leġittimità l istituzzjoni ta' Ewropej huma demokratiċi. Il-Parlament Ewropew xi rappreżenta direttament li ċittadini Ewropej u l-Istat membri rappreżentat minn gvernijiet li kull ġimgħa huma konfrontati minn responsabilità u dim l-Assembleji Nazzjonal din leġittimità wkoll għandha tkun rispettata. Evidentement il-Kummissjoni nda tkun mutur politiku sabiex tal-limenta dan dibattitu Ewropej. Kunu konvinti li min-naħa tiegħi jien ħanamel kollox flimkien mal kolleg tal-Kunsill Ewropew ma jkollniex battalja sterili fuq livell istituzzjonali ma nkunu mobilizzati, nxamru l-kmiem, nidħlu fis suġġett sabiex nara fuq dan suġġett li huma l-ammonti neċessarji għal fond tal-kupru l-MFF li huma l-aħjar mod kif nifinanzjawhom kif naqsmu s-self il-lotijiet sabiex naslu għal kompromess politiku importanti għal ċittadini Ewropi kif għan l-agenda digital, l-agenda ta' klima. Għax il-problem ta' qabel ma jebux wara, anzi għandhom bżonn jagħtu it-tama. L-Ewropa u dan għandha intelligenza, talenti u risorsi u r principali prinċipali ma' ċittadini Ewropej. Ija responsabilità tagħna li nkunu skont l isfida Jien kuntent li l-Parlament huwa mobilizzat u impenjat u lest naħdem magħkom sabiex nindirizzaw din l-isfida b'suċċess. Grazzi, Sur President. Michel, inkomplu bid-dibattitu tagħna. L-Onorevoli Morizan. Grazzi għafna, Sur President, għaziz kollegi. Mil-bidu ta' din il-krizi, l-Unjoni Ewropea kienet fej kienem bżon. Aħna xilna l-personal medikali, tobba, um, badna tamir, lil dawk il-pajjiżi li verament l-aktar kellhom il-bżonn u l-fondi tal-Unjoni Ewropea jistgħu jiġu allokati bl-aktar mod flessibbli biex nindirizzaw din il-kriżi fejn huma meħtieġa. Kummissjoni Ewropea proponet miżuri tajbin u Parlament qabel, miss rridu nħejju għal-futur. U sabiex namlu l-aħjar deċiżjonijiet l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu involuti. Membri tal-Parlament Ewropew edin jiġu mir reġjonijiet kollha tal-Ewropa ma viċin ċittadini u huma jafu l-aħjar kif taħdem is-sitwazzjoni fis-sit fil-post u għalhekk aħna rridu l-Parlament Ewropew jkun involut fil fil-fond ta' rkupru li dun Parlament Ewropew kunu volut fil-pjanar, fl-adozzjoni u fl-implementazzjoni ta' dan il-fond, għaliex aħna nemnu illi dan se jwassal sabiex il-fond ta' rkupru kun fond aħjar. Kullimkien madwar id-dinja, il-propost il-gvernijiet din jipproponu l-budget sul parlament dottom. U aħna l-lum din nippreżentaw riżoluzzjoni fisem ħames gruppi politiċi li huma maġġoranza kbira tal-parlament fejn aħna qegħdin nitolbu fond ta' rkupru ambizjus li huma mul minn self u għotjiet li jgħin u jagħmel differenza reali fil-pajjiżi u aħna dan irridu mhux biex nżidu l pis fuq il-pajjiżi fuq l-istati membri, irridu kun hemm pjan ta' ħlas lura serju u dan għandu jkun bbażat fuq riżorsi propji lest li naħdmu fuq din il-bażi u aħna lesti li naħdmu wkoll għal qafas finanzjarju munti annwali fuq il-futur illi ma jitlofx il-prioritajiet li ħana kellna qabel il-kriżi. Grazzi ħafna.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 ġenituri illi ilhom jieħdu ħsieb l-tfal tagħhom id-dar u mhux kulħadd għandu ġnien mad-dar u hemm min jgħix fid-djar vera żgħar u xorta waħda qegħdin jagħmlu mill-aħjar illi jistgħu iva. Ir-regoli ta' social distancing huma verament importanti U uh, ningrazzjak Sinja von der Leyen illi semmejt ukoll regoli ċari fuq e. jiena naħseb illi kulħadd irid jagħmel l-almu tiegħu minħabba illi mill-inqas 2% tar riżorsi propji bħala livell aċċettabbli hija xi ħaġa importanti ħafna fis-sitwazzjoni li nsabu fiha. Għal din raġuni jiena naħseb li importanti li nużaw ukoll mekkaniżmi u lodda li verament huma l-iktar xir. digitalizzazzjoni importanti, il-mobilità, l-investiment fl-intelligenza artifiċjali pereżempju. Jiena naħseb li ma nistax ninsa li nirringrazzja lill-Kummissjoni Ewropea li bdew wittu triq biex jinfetħu l frontieri ħalli jnejnu wkoll is-settur tat-turiżmu ħalli bekk eh, aħna verament nixtieq nawguralkom ħafna suċċess bil-linji gwida li ħatoħorġu bihom. Grazzi ħafna lis sur Ertok issa imiss l-Onorevol Karikano. Grazzi, Sur President. Signor von der Leyen. Taħna un ġildu biex neliminaw din il-pandemika qed niffaċċjaw l-akbar kriżi ekonomika mit-sena. Biex nħorġu minn din il-kriżi, irridu mobilizzaw ammont enormi ta' investiment, investiment pubbliku. Sfortunatament, l-istati membri tagħna li qegħdin joħorġu minn kriżi enormi u ma għandhom bus dejn biex jagħmlu dan l-investiment. U għalhekk is-soluzzjoni hija l-Ewropa tqum għal din l-isfida u l-Ewropa tagħmel flimkien dan il-pjan, dan il-pjan ta' Schumann jekk tippermetti li nsemmilu hekk. Dan il-Parlament qed jipproponi il-Kummissjoni Ewropea tqajjem żewġ triljuni bħala pakkett tar kupru u fih dan ikun finanzjat minn bond ta' finanzjament li permettilna ninvestu fil-medicina, fil fil-Green Deal u l-prioritajiet kollha ta' ċittadini tagħna. Mistoqsija prinċipali hija kif se niffinanzjaw dan il-pjan. U aħna li dan il-Parlament qegħdin nipprofurulu ftejn, qegħdin nofru ftejn l-Istati Membri Qegħdin ngħidu illi aħna qegħdin nifmu li għandkom limitazzjonijiet u diffiċli għalikom li żidu kontribuzzjonijiet. U għalhekk aħna nemnu illi dan irritu ikun imħallas bir-riżorsi propji illi illi dawk illi ma jħalsux ta' xraw ma jkontribux kam għandhom jagħmlu jnitsu l-aktar jħalsu u jħalsu saw. Sinjura President tal-Kummissjoni, Dan huwa pjan b'saħħtu mill-lat ekonomiku huwa fattibbli mill-lat politiku kif tara għada meta totti l-voti. Huwa fattibbli illi jkollna dan il-pjan. U dan huwa possibbli għalli li t tagħna qegħdin ħarsu għall investiment tajjeb fil-futur. 70 sanilu, Signor President, Robert Schumann għal, illi naraw illi l-Europa tkun konkreta. U u dan u għal moment namlu passi konkreti biex nibru l-Europa. Grazzi. Fin danka kollegi Gall. Grazzi kollegi. Grazzi, Sir President. Rizorsi propju tal-Unjoni Ewropea illi huma għamlu mal-budget huma fil-fatt u ma mamula mill-parti eh, mill-VIT u mill-GMP, ir-rizorsi ġodda li għammek sa jaqtu mal vito sta lobis qawwijin fl europa Aħna differenzi l-ICB għal kontrarju ta' bene ma jistax jiffinanzja direttament il-budget Europe. u laqqas jista' jkun hemm formi oħra ta' rizorsi propji illi ma jwaslux għal taxxi oħrajn għal ċittadini Ewropej. Il eh, il-pakket finanzjarju ġdid se jippermetti biss parti zaħira l-xuħut u telf qawwi ta' risorsi l-oħrajn. Il-pajjiżi li għandhom marġin ta' nefqa qawwija diġà qegħdin jiffinanzjaw l-ekonomija tagħhom u dawn għedin iċaħdu spazju għal mutualizzazzjoni tal sofrindezzjon kalla jew tal-eurobonds għati ċaħduna minn dawn. L-istrumenti inkluż il-fond ta' kupru jistaw biss jgħatu għal self u dan sa' jwassal sabiex pajizi li diġaw mabdejnin ħafna se jkollhom jarfaw aktar dejn u dawn mbagħad wassal għal pis fuq ċittadini li m'għandhom lebda tort li huma biss f'tal-aħħar punt għaliex it-trattati ma jippermettux l bank Ċentrali Ewropej li jagħmel dan ir-rwol. Imma jekk li dawn l-istess l-lum ma jistgħux jaħdmu minħabba l-pandemija min se jipproduċi id-dħul meħtieġ biex jitħallas dak id-debitu, dak id-dejn. Kollegi, Signor President, għana mistax nistax noqogħdu nagħmlu ħafna slogans bla riżultati. Jekk ma rridux poġġu idejna u nistudjaw trattati b'mandat radikali anke l-mandat tal-ICP, par par ħafna klim ambizju se jkunu bis slogan u l-Unjoni musta twassal lebda valur mizjut laqqas wieħed modest għaliex ħafna miċ-ċittadini tagħhom għadhom lura waqgħu lura. Grazzi ħafna. Signora Donato. Issa sur Ekot. Grazzi ħafna, sur President. Grazzi l-kol. Aħna smajna wkoll li hemm bżonn ta' azzjoni bla preċedenza għalhekk qegħdin fi kriżi li qatt ma rajna qabel, imissa għandna bżonn soluzzjonijiet. U spiss, wisq, rajna li l-Europa twiet wisq u twassal ftit riżultati fi rigward ta' solidarita' għajnuna li xulxin. Ma nistawx tibqaw nagħmlu dan. U dan żgur għaliex dejjem nipposponu l-azzjoni, pen jiddem jiġu posposti ġemora wara ġimgħa. Fuq l-istennija dejjem qed tola u għalhekk qegħdin nistennew pjan u aħna bħala Parlament qegħdin nindikaw id-direzzjoni. Aħna qegħdin nuru l ħames gruppi politiċi mill-ispett mill-firxa politika differenti qegħdin nofru soluzzjonijiet u dan ġewwa ġakk firmat mill-membri tar-Rumanija sal-Ġermanja, mill-Italja sal-Olanda, minn Spanja sal belġju Dan juri illi aħna nistgħu njelbu differenzi tagħna u nistgħu nsibu soluzzjonijiet li jagħmlu sens, illi jagħmlu sens politiku jagħmlu sens ekonomiku. Dak li qegħdin nipproponu huma bonds. U b'dawn il-bonds inti tista' tiffinanzja il-kupru u fond ta' trasformazzjoni. U l-importanti, aħna ma nistax nġu morru kif konna nagħmlu qabel, aħna rridu li dawn ikunu koperti minn risorsi propji u dawn il-risorsi propji mhumiex biss qegħdin jikopru l-interessi imma anke il-pagamenti kollha. Dan huwa dak li għandna bżonn mutualization reali, dan li qegħdin fitxu U l-investimenti għandhom ikunu digitali fil-Green New Deal u jekk inħarsu il-programmi kollha li għandhom bżonu verifikati mod demokratika għandhom ċar illi dawn għandhom ikunu għal biodiversità, għal ftejm ta' Pariġi, għall ugwaljanza bejn is-sessi għandu jmorru għand kien nis nies li għedin jintlaqtu l-ar minn din il-kriżi, dawk li għedin foqra, nisa u anke ħaddiema, konsumaturi u familji. L-aħħar parti aħna wkoll ngħidu il-regoli tal enuna tal-Istat hemm bżonn ikunu fuq l-istess binarju. U hemmhekk kummissjoni nar il-ġimma li għadiet inti żid l-għajnu tal-istat minar kondizjoni li tajiet sal-axar tas sena ta' kwa sinja ħasin. Ejja naraw li nġbru l-finanzi kolli, l-fondi kolli, naħdmu fl-istess direzzjoni u verament nirkupraw u nsaħħu l-ekonomija ġdida. Grazzi ħafna. Fin danka kollega Eichhout, es Grazzi ħafna kollega Eichhout, Eichhout. Issa, fidanza, għal-minuta. Su President, għanna id-dover li nejdu l-verità Hemm mhux kumpaniji li qegħdin jirriskjaw li jalqu jfallu, qegħdin jirriskjaw katastrofi soċjali u l-Unjoni Ewropea qiegħda lura. U meta intom qegħdin fil-torri tal-livorju tagħkom dejjem bil-kalkolatriċi b'miljin flus li ma jeżistux, il-Kostituzzjoni Ewropea qiegħda tikrolla mhux minħabba tagħna imma imma minn dawk li fil-pajjiżi tiegħek qegħdin seb anke joħnqu li sibi. Dawn il-pakketti huma ftit, ftit wisq, tard wisq u anke bħafna delliet fuq il-kondizzjonalità tal-futur ta' semmi. Hemm bżonn il-fond ta' rkupru, dan irid tkun immedjat, kemm jista' jkun qawwi. Noqogħdu lura, ma noqogħdux sempliċement inselfu, nselfu, niselfu iktar fejn wasal l-Ewropa spiċċat sempliċement bank dejjem issellef. Ej noqogħdu lura minn fiskalità aggressiva kemm ir-riżorsi propji jekk huma meħtieġa biex nitolbu aktar minn dawk il-kumpaniji kbar ta' l-internet u tal-finanzi dawk li barra mill-Ewropa ma jirrispettawx l-istandard soċjali u ambjentali tagħna. Maħna ngħidu le għal taxxi fuq l-SMI soħrajn illi diġà ħassu l-aktar prezz qares. Biex insolvu din il-kriżi għandna bżonn ta' Ewropa kompletament ġdida mhux sempliċement tistina ruha biex toqgħod tiddefendi dik tal-bieraħ. Vielen Dank, Kollege Fidanza. Es folgt für eineinhalb Minuten, Herr. Grazie kollok finanza sammu s-sur omax. Sur President, grazzi għad-dibattitu tagħna ma nistux nieqfu fuq id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża li tagħti l nifisa id-dritt li saħansitra tissostitwixxi l-ECJ. Din il-deċiżjoni hija ta' gravità estrema l-ebda poplu Ewropew ma jista' jaċċetta li l-liġi Ewropea tkun iddettata minn qorti kostituzzjonali ta' stat membru ieħor għada għal kull qatt tal-Unjoni Ewropea. Ħajkonna bżonn nistennew 27 sentenza minn 27 qorti nazzjonali. naċċeddaw dan eżis kollegi u li naraw il-bidu ta' tmiem tal-Ewropa. L-Ewropa għandha bżonn pjantar kupru b'saħħtu ta' solidarjetà maħsub lejn il-koeżjoni għandha bżonn ukoll Bank Ċentrali Ewropew verament Ewropew u mhux bank li nixtiequ nissottomettu għal politik maħsuba f'Berlin. Pressjoni qabel ta' din sentenza qabel il-Kunsill Ewropew sarx nil-taw l-pjan tal-kupru hija inaċċettabbli. Ma jista' tkun aċċettata minn ħadd għazbis minn Angela Merkel li għanda tkun ċari sa torx mill-ambigwità attwali u għalhekk nappellaw lill-Kunsill Ewropew li nneħħi minn dimu din is-sentenza u ti s-solidarjetà u l koezjoni kif titlob riżoluzzjoni komuni li jenħan ħan Grazzi. Sor Omaġin. Sur Putzaman, għal-minuta. L-Unjoni Ewropea tirriskja li tkun verament imdajfa l-proġett u li ċittadini jekk ma tistax tkun toffri soluzzjonijiet. il soluzzjoni tiridu jkunu ekonomiki u ekonomiċi u soċjali. Meta l-ekonomija tkun dajfa, rizorsi jġu jiġu mobilizzati u d-dejn jinġabar. Imma xorta waħda, meta jkunu mdajfa drittijiet tal-bniedem, min se jħallas il-kont? Dritti tal-bniedem huma aktar medda fl-Unjoni Ewropea illum aktar minn qabel. U għatem priġunieri politiċi li għandhom ikunu irrilaxxati immedjatament. Minn Julian Assange għal mexxejja tal-indipendenza katalana. Illum Amnesty International għada għal darba oħra eh, titlob għarrilax ta' ċorti Kuxart u ċorti Sanchez. L-Unjoni Ewropea għanda pjan biex issalva d-demokrazija fejn ġiet fejn soffrit ħafna ħsara. Grazie ħafna kollega Puigdemont. Sessa maġa. Issa u ferbe. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi. Meta wieħed jibda jibni dar, ma jibdix jiddeċidi l-ewwel ir-saqaf bli ma kulur ħajżbuħa u jew kif ħa eh, jibni s-saqaf l-ewwel jibda bil-pedamenti naturalment tad-dar issa rridu aħna nsaqsu lil nfusna x'inhu huwa l-valur miżjud Ewropew li aħna nistgħu nikkontribwixxu apparti dak li l-istati membri diġà bdew jagħmlu min-naħa tagħhom ħalli fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet ma jkunux ta' kontradizzjoni il-miżuri li qed jittieħdu iżda li jimxu id feet. Jiena naħseb li apparti minn hekk irridu nqogħdu nieħdu ħsieb ukoll jekk għandniex l-istrumenti għad dispożizzjoni tagħna jkolli ngħid li minn dak li smajt sissa ma smajt xejn ġdid. Ilna snin nitkellmu fuq l-istess affarijiet, ikolli ngħid illi eh, kien hemm bosta nies illi eh, qegħdin jgħidu anke uffiċjali li jaħdmu fil-qasam tat taxxa fuq xi qed tibbaża ruħha s-sistema ta' finanzjament li għandna fl-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' sistema iktar sostenibbli rridu nkunu iktar realistiċi wkoll. U apparti minn hekk jiena jkolli ngħid li anke fil-kuntest ta' riżoluzzjoni aħna rridu qegħdin nippruvaw naraw kemm nistgħu nagħtu flus lill istati membri li mingħajr l-ebda kundizzjoni ma titpoġġa jiena naħseb illi m'għandniex nagħmlu hekk minħabba illi ħanibdew Nofru affarijiet li ma nistawx namlu nagħmlu tajjeb għalihom jiena naħseb illi rridu naraw kif nistgħu nimxu b'mod sostenibbli u xejn iktar minn hekk. minut nfakuli. Grazzi ħafna. Mus Erika ġeva li miss. Grazzi President, l-negozjaw din rizoluzzjoni kienet sfida kbira xil-possibilità ta' falliment kienet għolja ma' naftajn. Għal dan nishtiq nibtab nirringrazzjakom għal ispirit kostruttiv daw kollha l-negozjaw għax il-ħakna għan komuni, salvaw dinjeta ta' proġett Ewropew salvaw il-persuni. Din rizoluzzjoni hija partikolarment qasira u din hija sfida wkoll fid-dawl ta' dan il-grupp tibgħat messaġġi ċara l-ewwel il-Kunsill jekk dan il-Parlament irnexxiela irnexxielu qabbel ħames partiti politiċi l-Kunsill għandu jagħmel dan. Timmessaġġ għall-Kummissjoni spajna l-proposta tibżgħux li proponu mobilizzazzjoni massiva ta' flus pubbliċi għax ħajkollok l-appoġġ ta' dan il-Parlament. MFF b'saħħtu li jinvesti fil-politika l-fatur u pjan tal-kupru investimenti massivi finanzjati mill-dejn Ewropew. Qed nitkellmu dwar żewġ eh, triljun euro sabiex niblu domanda niblu il- model ta' soċjetà tagħna u jfisser hemm bżonn rivoluzzjoni fiskali għax din hija l-uniku triq possibbli u urġenti li jkollna dan l-lum qabel għada, imma aktar importanti li nagħmlu dan tajjeb, x'għandna biss opportunità waħda, u għal dan ninsistu ħafna fuq il-pjan ta' kontingenza, għax ma nistgħux nippermettu li l-urġenti jizvijana mill-importanti u fl-aħħar messaġġ ċittadin. Aħna konxi tal-gravità tal-kriżi nafu kemm saru ħażin l-affarijiet fil-kriż ta' qabel u dan mhux ħajkun ripetut aħna deċiżil nam dak l-għon neċessar sabx nsalvu n-nies fl-aħħar mill-aħħar dwar dan qed nitkellmu dwar persuni. Vielen Dank, Frau Kollegin Gabriela Sabal-Rubial. Es folgt für zwei Minuten Frau Kollegin Sejourné. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je reste un peu sur ma fin. Grazzi, President, eżis kollegi, ma konx sodisfat bil-dak li għal President, għalet il-President għal Konsil proposti semmi. il charlie Adda, għadda, Europeo parlament Ewropew adotta rizoluzzjoni sabiex u jieġeb għal COVID erfajna responsabiltajiet tagħna aħna minna mis-solidarjetà kundizzjoni essenzjali sabiex l-Unjoni Ewropea twieġeb għall isfidi u apparti dan tista' tgħin lill-Ewropej kollha. Din is-solidarjetà hija eżiġenza. F'dan l-istess emiċiklu jien kont kuntent bil-kwalità ta' din riżoluzzjoni xil-Parlament Ewropew kien sema lill poplu Ewropew għax konna qed nofru soluzzjonijiet eh, kompluti għall kunsill u fil-diskors tal-President ma sibx id-dispożizzjoni li aħna konna diġa proponejna fl-aħħar riżoluzzjoni. U baż tal-prinċip ta' solidarjetà li resaq din riżoluzzjoni u l-qed nresqu din ukoll kunsil qabel twara fakkar sentenza Robert Schumann li kulħadd issemmi hawnhekk l ewropa hija kwistjoni ta' solidarjetà imma solidarjetà fil-fatti u solidarità fil-fatt il nappoġġjaw l-aktar stat membri mill utan koronavirus. jajdu xi jgħidu l-imħalfin nazzjonali. Ma fimx diskors tal-President jekk self jew otiet Solidarità fil-fatt hija pjan ta' rkupru tranzizzjoni skont l-istennijiet bil-Recovery Bonds, Green Deal, u sovranità Ewropea, solidarità fil-fatt hija riżorsi propri ġodda. U lanqas ma smajt ħafna spjegazzjoni dwar dak li ħajsir dwar dawn riżorsi propri ġodda. Xtaqt ngħid lill kunsill l kummissjoni tibżgħux toqgħodux lura, ma tridx toqgħod lura issa. Aħna qed nkunu osservati mill-kollegi nazzjonali tagħna, membri parlamentari nazzjonali, imma anke ċittadin nazzjonali dan parlament konxju l-affarijiet mhumiex faċli ħajkollna bżonn naħdmu fuq soluzzjonijiet. Imma f'dan l-emiċiklu nafu wkoll li l-istorija imħallef implakabbli u spess tiftakar id-djufijiet. U nittam li dan ma jkunx il-kas. Fine Dank, Herr President. Meine Damen und Grazie ħafna Sur President Sinjuri. jekk il-kriżi u rritna xi ħaġa u rritna illi l-Unjoni Ewropea mhijiex daqshekk kapaċi li tagħmel ġestjoni tal-kriżijiet bħal dawn. Jiena naħseb li kienu il- reġuni l-iktar kellhom jieħdu azzjoni. Jiena naħseb illi l-kriżi irnexxilna e, immexxuha tajjeb b'solidarjetà iżda hawnhekk qegħdin naraw illi e, inwarbu din il, dan il-fatt li l-Ewropa ma kienx kapaċi b'dan il-flejjes kbar jiena naħseb illi ħajkun hemm ukoll żieda konsiderevoli tal-prodott tal-kontribuzzjonijiet li jridu joħorġu anka min-naħa tal-livell nazzjonali jiena naħseb illi rridu naħsbu fit-tfal tagħna wkoll is-Sinjora von der Leyen diġà tkellmet fuq hekk jekk verament aħna rridu niddepożitaw il-flus fil-kont tal-tfal tagħna rridu ninvestu iktar fil-Eurobond nagħmlu minn kollox sabiex it-tfal kun jistgħu jerġgħu jmorru l-iskola. Grazzi. Fa' minuti minuta Andresen. Vielen Dank. Wir stehen am Beginn der größten Grazzi ħafna, Iva, ħna qegħdin issa ninsabu qabel eh, ma nibdew l-ikbar kriżi eh, ekonomika u finanzjarja ta' żminijietna. Hemm ħafna nies li qegħdin jitilfu xalhom jew inkella qegħdin jimirdu. Kulħadd qed ikun affettwat eh, ħażin minħabba din il-kriżi u l-Ewropa tan nofsinhar tkun mill-quta dejjem għar mill-Ewropa tat tramuntana. Jiena naħseb li sta rridu nkunu kuraġġużi nieħdu azzjoni u xi ħaġa importanti li aħna nuru hawnhekk li fil-Parlament Ewropew lesti li niftehmu fuq din riżoluzzjoni għandna eh, dan il-pjan ta' żewġ miljuni aħna naħsbu li għandna bżonn ta' aktar investimenti u l-ebda programm ta' tfaddil minflok il-profitizzazzjoni għandna ninvestu fil-qasam tal-kura tas-saħħa u minflok ma ninvestu kumpaniji li jataħamġu l-ambjent irridu naraw u enerġija li toħloq enerġija aktar nadifa. Jiena naħseb li ma nistawx noħorġu b'soluzzjoni Sinjura von der Leyen li noffru l-flus għal xi sentej u mbagħad wara dawn is-sentej kull ma rridu nagħmlu naqsu minn hawn u naqsu minn hemm. Grazzi. Ja kollegi Xonka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. E, paradoksalnie. Seniori Id-dram ta' din il-pandemija paradossalment jista' jgħinna għall futur jista' wasal riflessjoni dwar kif insewu dak li huwa ħażin fl-Unjoni Ewropea għandna opportunità kbira sabiex niġġieldu l-frodi fiskali fl-Ewropa. L-Polonja għandha strateġija tajba ħafna. Għandna nqisu kollha jmuna tal-istat tagħna u differenzi kbar bejn il-pajjiżi U dan huwa ta' dannu għal suq komuni tagħna. Ridu nċedu il-rifuġi fiskali u kull tip ta' ribassi. X'dawn huma għajn kbir ta' flus li nistgħu nużaw. Għandna l-opportunità wkoll nofru qotijiet u self imma nistgħux ninsew il-koeżjoni u s-settur tat trasport tagħna, l-SMEs u l-agrikoltura dawn huma wkoll bażi għas-suċċess u rkupru tal-futur. Fin danke kollegi Xonka, Kollegin. Signor Gundur. aħna nistgħu nagħmlu dan permezz ta' proġetti konkreti la jaħolqu solidarjetà fil-fatt. Dan huwa aktar rilevanti minn qatt qabel. Qegħdin f'salib it-toroq kruċjali rridu nażlu it-triq tas solidarjetà għax inkallin nisugraw nitilfu dak li bnejna f'dawn l-aħħar 70 sena. Dak li qed naraw l-lum, il-ġurnat fl ewropa u interessi nazzjonali pajza qed jippruvaw jimponu rwieħhom mhux permessa jiddikjaraw gwerra ma' forza ekonomika u min huwa l-aktar b'saħħtu jirbaħ. Rridu inwaqfu din is-sitwazzjoni. Tweġiba din il-kriżi għandha tkun pjan ta' rkupru ġeneruż b'appoġġ reali għal dawk li għandhom bżonn. Bajnuna ma' mhux aktar dejn għodda ġodda r-riżorsi propji tal-Unjoni sabiex ma jiddeċidix l-iktar pajjiż sinjur U parti dan bżonn demokrazija reali, parteċipazzjoni sieħa u gwali tal-Parlament Ewropew f'dan il-pjan tal-Kupru. Kollegi, il Grazie kollegi, il-recovery fund sa jkun essenzjali għal-recovery. Dan il-fond li tkun pozizjoni li finanzjaru fuq is-swieq u jisserraħ fuq mill-laqas 1500 jew 2 biljuni euro. Imma dan irid jgħin lill-kumpaniji Ewropej mhux biss billi jagħti s-self imma anke billi jgħin finanzjarament direttament, irid kien hemm garanziji, kien hemm appoġġ tal-fond tassazzjoni fuq il-kumpaniji kbar fuq il-settur finanzjarju, imma rridu niftehmu sabiex il-ftehim jintlaq immedjatament minn ma ma nqogħdu nistennew negozjati fit-tul. U anke il-budget kull seba' snin tal-Unjoni Ewropea għandu jinbidel biex jirrifletti s-sitwazzjoni ġdida. Aħna qegħdin nissuġġerixxu li nżidu Indiċi tal-impatt COVID għal kriterji ta' kif natu il-fondi Ewropej strument li jintuża biex temporanjament innejnu dawk l-aktar mill-quta Bad bluzu ta' dan l-indikatur rridu il-percentaġġi tal-finanzjament Ewropew jitilaw sa 95% fejn hemm il-bżonn. Signori President, kollegi, l-istorja turina li kull kriżi tista' tkun opportunità jekk titħaddem mod korrett. Illum, 70 sena wara id-dikarazzjoni ta' Schumann għandna l-opportunità, il-peace, l-obbligu u l-onur li nagħmlu tweġiba bħal qatt ma milna qabel għal ċittadini kollha tagħna f'kelma waħda naqdu l-Ewropa. Nuru lid dinja x'nistgħu nagħmlu lkoll flimkien. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Begin. Es folgt für eineinhalb Minuten Frau Kollegin. Grazie, Signor Begin. Minuta nofsi, Signor. Grazie ħafna, Sir President. Eżis kollegi, il-kriżi tal-virus tal-korona hija xi ħaġa li aħna qatt ma ffaċċajna bħala fi żmien illi ilna neżistu bħall-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ngħid illi l-ewwel qabel kollox il-ġejjieni ma rridux ninsew, rridu naraw il-prioritajiet bħal investiment fir-riċerka, fl-innovazzjoni, fil-Green Deal, fil-digitalizzazzjoni, xorta waħda għandhom jingħataw priorità minkejja l-kriżi tal-korona u apparti minn hekk iridu naraw l-irkupru ġdid brabta mal- mal-budget il-ġdid irridu naraw li aħna ma noqogħdux biss nippruvaw nifukaw l-ewwel fuq il-budget nazzjonali. Jiena naħseb illi eh, għandha tinġar ċertu responsabilità u apparti minn hekk irridu naraw li jkun hemm biżejjed trasparenza li noħolqu wkoll id-dritt ta' Eh, għażla u ta' influenzar tad deċiżjonijiet ta' kif għandhom l-istituzzjonijiet oħrajn Ewropej ta' dan il-Parlament Ewropew. U jiena nixtieq ngħid ukoll li f'din is-sitwazzjoni huwa importanti ħafna wkoll li f'dawn is-somom li qegħdin nisimgħu dwarhom irrid ikollna l-possibilità li verament ikun hemm proċess ta' kodeċiżjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej ħalli naraw kif ħajintużaw il-mezzi finanzjarji. Dan huwa l-appell tiegħi li nixtieq indirizza lill-Kummissjoni u lill-Kunsill ħalli bekk tippermettu tagħna li verament ikollna l-possibilità li l-Parlament Ewropew u l-vuċi tagħna tisimgħuha. Grazzi. Grazzi Nujar Niple. Għal-minuta nofs Sur Fernandez. Sur President, Kummissjoni Ewropea kellha tippreżenta sitta ta' Mejju proposta sabiex inġeddu l-MFF u toffri din il-Kamra fond ta' rkupru b'saħħtu. il kummissjoni m'għamlitx dan u l-lum qed prezenta ruħa b'xi noti fuq li hu qed jgħidu l mhux ħajkolna proposta formali sal-aħħar tax-xahar. Nixtieq trasmett il-Kummissjoni dan moċar huwa inaċċettabbli. U nħabel li huwa inaċċettabbli l-Parlament innaqat f'riżoluzzjoni li ħajkolla appoġġ kważi unanimu jitlob tweġiba bil-ħeffa, tweġiba l-turi solidarjetà, tweġiba Ewropeista fid-daw ta' din kriżi li kollha. Strateġija tal-kub tagħmel inqas żewġ triljuni li jkunu maħsuba l-ekonomija reali permezz ta' otijiet. U dan il-Parlament qed jgħid ukoll nixtieq nieħu nota ta' dan il-Kummissjoni għandha tieqaf mill tippreżenta proposta mimlija multiplikaturi fantażma għax dan innaqqas il-kredibilità nxbiss tal-Kummissjoni ma l-proġett Ewropew kollu. U fl-aħħar nixtieq li lill kummissjoni ma tistennix lill kunsill sabiex toffri proposta qoddim din il-Kamra u l-Parlament maqut ħajappoġġja l-Kummissjoni sabiex negozjaw flimkien fid-dawl qoddim il-Kunsill. Repetu l-mod kif ħedimna fil-leġislatura ta' qabel. Grazzi. Herr Kollege Fernandez, es folgt für Grazzi Sur Fernandez għal żewġ minuti, Sur Verhofstadt. Nixtieq ngħidilkom li wara intervent ta' Sinjura von der Leyen nara biss sitwazzjoni tas soltu. Nittama li qed niżbalja rajtu kollu l-ewwel dokumenti mqasma mill-Kummissjoni. Hija s-sitwazzjoni tas soltu, l-inganni tas soltu, repackaging, front-loading massiv Umbat il-multiplikatur. Komissjoni ħat tuża multiplikatur ta' 45. Anke ġesu fit testment ġdid ma rnexxi li jagħmel dan, multiplikatur ta' 45 meta multiplika il-ħut u l-ħobs. Imma l-Kummissjoni qabdet dik il-binarju. Mhix biss opinjoni tal-Kummissjoni, dan tipiku fil-burokrazija ta' kif taħdem. Sinja von der Leyen wara spjegat kif ħatam dan ħajżidu il-marġni aktar jitolbu aktar garanziji ta' istat membri. Din hija ħaġa li m'għandniex nagħmlu. Stat membri kollha ħajkunu b'deficit, stat membri kollha ħajkollhom id-dejn ma jistax iżid il-kontribuzzjoni nazzjonali tal-Istat membri li jitolbu aktar garanziji fil-futur dak li għan bżonn nagħmlu noħolqu headroom ġdida, marġni ġdida, ġviri rizorsi proprji ġodda. Timiex invenzjoni, finanzjament tal-Unjoni Ewropea dejjem kien ibbażat fuq riżorsi propri fuq il-VAT fuq il-dazzi dawkanalu sa' niproponu taxxa diġitali u taxxi oħra kontra tniġġis. U minħabba ribassi li tajna lil Margaret Thatcher li f'snin 80 dejna nwaqfu dan il-finanzjament demokratiku tas soltu bdejna nitolbu kontribuzzjoni lill istati membri. Wasal waqt li nwaqfu dan għal dejjem u li noħolqu finanzjament reali għal din l-Unjoni. Għalhekk il-problemi mhijiex daqshekk sur President fejn ħanon fuq dan. Fil-politika dan faċli, l-iktar problema importanti hu kif ħan finanzjaw dan. Nitlob lill Komissjon Sur Shefkovic għada fil-laqtijak itlob soluzzjoni ġodda kif id-deskrivejna hawnhekk f'din ir-riżoluzzjoni. Grazzi Sur Verhofstadt kellim li jmiss għal-minuta għanna. Grazie, Sur President. Dan il-fulum enormi ta' nar, ħarġ minn nar bil-klim tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu tal-effetti tal-pandemija, l-uniku ġurdin zaħir li s-sarajna tal-axħar kien l-ezma li kien insuffiċi ma kienx bizzejja ta' dimensjonijiet ta' 2% tal-GDP li li meta ruħu għal losing u anke li huwa ta' jippanalizza l early warning system fil-memorandum tal-Eurogroup tal-8 ta' Mejju li għadda. Il-Recovery Fund sissa għadna ma nafu xejn dwaru, għadin itkellmu dwar finanzjament u anke kwati tal- tal-fond eh, ta' telf. Dawn sa' joħorġu mill-fondi tal-07 tal-GDP jom kella kontribuzzjoni tal-Istati membri. 29 ta' april li għadda, il-Viċi President tal-Kommissjoni Sinjura Orova għalet li fl-ewwel ta' jannar 2020 hija data ħafna aktar ambizjuża biex naraw operativa. Anki għal Recovery Fund sa nodottaw il-metodu tal-mezz finanzjarju pros minn Jonker fl-2014 għal famuż pjan tiegħu ta' 300 biljun euro li qatt mara d-daw tax-xemx, recovery fund fl mill-aħħar se tkun kopja kera fil-teknikalitajiet u fil-kondizjonalitajiet tagħhom. Meta niddiskutu fuq l-istrumenti aħna dotaw u fuq ħin prezzjuġ billi n nipposponu d-deċiżjonijiet il-kumpaniji u ċittadini Ewropej qegħdin arkub tajhom. Qegħdin f'sitwazzjoni nistgħu nipparagonawha ma' gwerra, imma qegħdin nistinaw ruħna l nfittxu l-istrumenti li hemm fit-trattati u li saru fi żmien ta' paċi qabel ma naraw dan it-tifrik fl-ekonomija li qed tikkollazza. Irid ikollna l-qawwa li nagħmlu strumenti ġodda oħrajn bħala intervent dirett tal sibi u mhux noqogħdu naħlu l-ħin. Vielen Dank, Herr Kollege Rinaldi. Es spricht als nächstes für eine Minute. Grazzi Sur Rinaldi sal-kellim li mis għal-minuta wasur kurma. Eżis ħbib ta' fu punt tal-budget miex biss waħda kontablistika biss hija qabel kollox politika, imma l-punt tal-budget fi kriżi huwa l-punt li jiddetermina l-oħrajn kollha. Fid-dawl tal-pandemija, in-nuqqas ta' azzjoni politika Ewropea għandha isem, nuqqas ta' riżorsi propri li jorbtu l Jekk ma nistgħux nużaw it-tħul ta' nistgħux eh, nieħdu azzjoni, l-ebda membru parlamentari m'għandu jaċċetta dan tnaqqis demokratiku aħna bżonn li jkun risorsi propi, ġifiri, fir-realtà kun armat pal tkanza biex ndirizzaw sfid tal-perjodu l-urġenza jplem kriż soċjali u trasformazzjoni neċessarji tal-ekonomija tagħna. Aħna għandna bżonn risorsi sabiex niffinanzja pjanta rikostruzzjoni kif ukoll sabiex nistabbilixu l-ġustizzja soċjali sabiex ntaxxaw transazzjoni finanzjarju l-emissjonijiet tal-karbonju. L-Unjoni Ewropea tixtieq teżisti fuq livell don dini billi kollha l-mezzi għal tranzizzjoni ġusta minna rizorsi propi e tweġiba ħatkun le. Fil Dank, Herr Kormo. Grazzi, Sur Kormo. Kellim li missa minuta u Sur Ċampatski. Grazzi, President, grazzi, Komissarju, kollegi. Il-krizi bil-virus ċinis ħatitlop ristrutturar tal-MFF. Imma l-grupp tagħna jemmen dan m'għandux ikun askapitu tal-kontribwenti tat-taxxa nistgħu nisimgħu ħafna idejat strambi ta' xi ġodda le da ma naċċettawx. It-tweġiba għandha tkun naqsu l-burokrazija fuq livell nazzjonali u Ewropew. Hemm ħafna idejat mhux loġiċi pakketta mobilta tal-ekoloġija għal patt ekoloġiku Ewropew le. Dan huwa fl-interess ċina. L-industrija tibqa tmur hemmhekk u dan għandna niġġielduh. ċittadini għandna nfaċilitawlhom ħajjithom. Flok naħmu fuq idejat strambi bħal patt ekoloġiku. Fl-aħħar ma nafx għaliex qed toqgħod daqshekk lura milli tagħtu l-kaġun lil ċina għal tal-li firxet il-virus. Grazzi sur ċampazz il kellim li miss u għassur Botenga minuta. Grazzi, ħajkun hemm flejes investimenti, ma fl-aħħar mill-aħħar xata jkollu ħallas għadda kollu u dan irrid noqogħdu attenti għalih hemm għandi aħbar tajba. Sitt flus fl-Ewropa għasem zon kon nistaqsu l-kontribwenti ġermani sabiex ħalsu jew kella biljonari Taljan li daħlu fil rifuġi fiskali, pereżempju Bernard Arnault li għandu biljuni xħal dawk il-flejjes kollha. Ortega li għandu l-katina zara 50 biljun xħal dawn il-flejjes kollha. Umbat, l azzjoni prinċipali tal luftanza li jixtiex poġġi eluf in-nies fit-triq fil-Belġju għandu 10 biljuni. Għalhekk il-flus qegħdin hemm. Għallu għam iħalsu għanna bżonn taxxa fuq l-ultra senjuri li qasbis jindunaw tam differenza kbira ċittadin tal-Ewropa x'qed nistennew. Grazzi Sur Botenga, issa l-minuta u nofs, Sur Oliveris. Uh, merci, Monsieur le President. Grazie, President, Scusani. il crisi. il-sfaxxat il-pjanijiet fuq l-MFF bħalma konna qed nagħmlu ftit xurilu. Il-budget tal-Kummissjoni Ewropea mhux ħajkun biss il-budget tal-Kummissjoni Ewropea minn issa jkunu r-risorsi li fl-aħħar rikors jappoġġjaw il-Fond tar-kostruzzjoni u l obbligi Ewropej li għandhom jiffinanzjaw dan il-fond. Bħala konsegwenza ta' dan, dan il-budget għandu jagħmel passaġġ ġgant sa' 2% tal-prodott gross domestiku dibattiti tas solti jekk il-budget tal kummissjoni għandu x'jaqbes ftit jew ftit taħt il-1 fil-mija issa ġew imxejna mis-sitwazzjoni attwali. Dan wasalna dibattitu ikbar il-Kummissjoni kif jista' jkollha budget ta' din l-eskala jekk ir-riżorsi propri ġodda differenti minn dawk attwali rrepetaw diversi kollegi hawnhekk fl-emiċiklu ma wasalx il-waqt li nafsu fuq riżorsi propri apparti mid-dati u l-vat risorsi skont il-New Green Deal permettu naqsu d-diżugwaljanza jew npoġġu fuq livell Ewropew ċertu taxxi li diġà jaħdmu fuq livell nazzjonali f'ċertu pajjiżi. Kriż tal-coronavirus fetħet il-bieb għal dibattitu li issa kien siket diġà noħol verament sistema ta' taxxa Ewropea. Dan il-Parlament għandu jmexxi dan id-dibattitu, l-Kunsell Ewropew mhux jagħmel dan. Issa huwa waqt jew qatt jew qatt. Grazzi kollega Deli. Aħna għandna rwol fundamentali fil-kupru ekonomiku wara kriżi. Il-budget għandu jkun kbir u ambizjuż biżżejjed fid-dawl tal-serjetà tal-kriżi ħajkollna bżonn pjan ta' rkupru min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea ma jkunx għaskapitu tal-politika tradizzjonali tal-Unjoni Ewropea, għalk il-politika ta' koeżjoni u l-politika agrikola għandhom kunu hemmhekk. Politika ta' koeżjoni huwa l-aktar strument ta' investiment importanti fejn kulħadd jirbaħ bħala stati membri għalhekk hemm bżonn niggarantixxu l-flessibilità neċessarja fl-użu ta' dawn il-fondi. Jien bħala deputat Ungeris ħanoqgħod attent ħafna għad-distribuzzjoni ekwa tal-fondi. Il-politika ta' koeżjoni kontribwixiet għat naqis ta' disparita bejn pajjiżi, pereżempju Ungerija kellha tkabbir ekonomiku ta' 5% għal diversi snin. Loqna ħafna postijiet ta' xogħol ġodda. Nittamel dawn is-soluzzjoni til-ġodda ma jperikolawx dawn kollu, m'għandhomx kun hemm riski morali la l-MFF lanqas ħabba l-pjan ta' rkupru. Għalhekk lan għandu jkun li istati membri kollha kun mejjuna skont il-tiġiet tagħhom il-merti tagħhom. Danke kollegi Deli, es folgt Tang. Grazzi Deli issa sur Tang. voorzitter. En na de lockdown weer naar buiten. Grazzi president. Ora l-lockdown issa bdew joħorġu n-nies, x'inhu l-aħjar mod kif inti toħroġ l ewwel irkopru għal kulħadd. Il-kriżi u problemi ta' pajjiż huma problemi għal pajjiżi kollha. Issa wasal waqt li kollna self konġunt u appoġġ reċiproku ħalli kull pajjiż joħroġ minn din il-kriżi u għalhekk ir-riżoluzzjoni hija daqshekk tajba tieni għandna bżonn irkupru fejn mhux il-profit imma l-persuni li jkunu fil-qalba irkupru sostenibbli. Bżonn leġislazzjon sarx niżguraw li l-investimenti kollha mill-fond ta' rkupru ma jperikolawx in-nies jew l-ambjent. U l-iktar spalim saħitom rridu jerfgħu l-aktar pis, rridu nwaqfu l-evażjoni tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea u nsejħu għal kontribuzzjoni akbar mill-ikbar kumpaniji dawn l-aħjar mod kif nistgħu navvanzaw. Danke, Herr Kollege Tang. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Körner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen Sur President, eżis kollegina naħseb li huwa importanti ħafna li f'din il-kriżi aħna nistgħu nagħtu tweġiba waħda Ewropea komuni. Ġifieri importanti li jkollna qafas multijanwali finanzjarju b'saħħtu kuraġġuż li bekk kien insaħħu l-istrument innifsu tal-qafas li finanzjarju naraw li l-istrumenti kollha li kellna qed nużaw. Sissa verament għandhom iwaslu biex ninvestu fil-prioritajiet tagħna u mhux biss ikunu kollha assorbita fil-pjan tal-kupru. Jiena naħseb li matul dan eh, matul din il-kriżi qed nara kemm id-diġitalizzazzjoni qiegħda tgħin u kemm qed tagħmilna iktar b'saħħitna u iktar kapaċi neħdu azzjoni allura hemm bżonn li ninvestu fid-diġitalizzazzjoni għalli verament insibu mod ta' kif noħorġu minn din il-kriżi, iżda jien ma naħsibx illi taxxi ġodda ħajnuna, speċjalment f'din il-kriżi, jiena naħseb li daħħa jkun velenu, naħseb taxxa ġdida ħajwassal għal fatt illi eh, l-Amerikani u Trump li huwa kontra ħafna id-dazzi ħa jieħu azzjoni wkoll ta' vendetta jiena naħseb li iva għandna bżonn ta' budget li jinvesti fil-ġejjini tagħna għandna bżonn ta' budget li verament ikun qed jagħti lil flus lil dawk dawk illi verament qegħdin jirrispettaw istat ta' dritt. Grazzi ħafna. Issa issa jmiss l-Onorevoli Marjani. L-Ewrop kienet maquda fil-Spanja u l-Alzas, l-Lombardija, l-Ewropa kienet jithom vuċi waħda, jibku, kienet jistenna vuċi Ewropea fl-24 ta' april il-Kunsil konkluda aħna kuntenti bir-roadmap komuni għall irkupru li kerazzjon tista tidher indeċent filwaqt li kull imkien miżerja, il-qat u l-faqar estrem qed jirkupru nhar pjan ta' rkupru serju. 500 biljun euro għal erba' darbiet inqas mill-Istati Uniti imma m'hemmx preċiżjon dwar bħalma għal kelima ta' qabli u għadnet nistennew programm ċarnata għall kummissjoni Din roadmap x'inija. fondi speċjali bl-amministrazzjoni burokrazija tagħhom Aħna nafu li uħut jkunu utli, imma l-metod qatt ma jkun tajjeb għax m'għandix fondi, ġodda m'għandix il-flessibilità neċessarja u maħsuba bl-istess spiritu li għal u l-Unjoni Ewropea f'din teknokrazija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Marjani sa il-Sinjura Han. Grazzi ħafna sis kollegi, issa li ħanibdew nippruvaw nirkupraw wara l-kriżi tal-virus tal-korona, ma nistgħux aħna ninvestu fil mekkaniżmi tal-passat naħseb illi rridu infasslu l-ġejjini b'mod għaqli. Jiena naħseb illi għandna bżonn ta' pjan ta' rkupru b'saħħtu ħalli naraw kif nistgħu niżviluppaw. Naħseb illi dan għandu jkun il-bażi ta' kollox u naħseb illi aħna hawnhekk mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-kumpaniji kbar tal-karozzi u tal-ajruplani, iżda nitkellmu fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Naħseb illi rridu nużaw dan il-mument ħalli bekk nkunu nistgħu nkunu iktar effiċjenti. Għandna bżonn ta' strateġija tal-industrija industrija li tista' twassal għal nuqqas ta' użu tal-karbonju, illi tkun ekonomija aktar soċjali, illi twassal ukoll għal tranzizzjoni iktar ġusta mill-perspettiva soċjali. Jiena naħseb li rridu wkoll naraw li konna ekonomija li tkun iktar kompetittiva u mbagħad minn din il-kriżi verament ħankunu qegħdin napprofittaw rwieħna ħalli niksbu l-iktar affarijiet pożittivi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Han, issa l-Onorevoli Kutzmiuk. Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju, fid-diskors tiegħi għandi erba' punti li nixtieq naqsam magħkom. L-ewwel nett jiena nixtieq nisaq fuq il-fatt li rridu nkomplu għaddejjin bil-ħidma fuq il-politika ta' koeżjoni minħabba li jiena naħseb li dinja waħda mill-iktar għodda siwja li għandna biex nagħmlu tajjeb differenzi li hemm bejn ir-reġuni differenti u l-bliet u żoni rurali. Il-bdiewa ħadu ħsiebna matul din il-pandemija provdewna li kelli ġifiri rridu nkomplu naħsbu fjom aħna matul il-pandemija il-proċedura illi twassal għal fondi li ħajkunu dedikati għalihom fiħdan il-pakk. Jiena naħseb illi l-fond tal-irkuplu bla dubju ta' xejn irid ikun ibbażat fuq is-sussidji mhux fuq is-self minħabba li llum il-ġurnata qed naraw li ħafna pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa ma jistgħux jifilħu għal iktar dejn. Apparti minn hekk aħna rridu nilqgħu wkoll l-idejat tal-Kummissjoni pereżempju fuq l-għajnuna statali. Iżda din l hija differenti ħafna qed twassal għal distorzjoni ġifiri problema għassu intern. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kuzmiuk, issa l-Onorevoli Monserrat. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi, seba'jn sena ilu Schumann beda bl-idea tal-Unjoni Ewropea wara t-tieni gwerra dinija. Issa l-għadu huwa virus. Nistgħu nieħdu azzjoni b'mod individwali. Iżda naħseb illi tallimna mill-iżbalji tal-passat, qegħdin nippruvaw nelbu l-differenzi ideoloġiċi u nazzjonali tagħna. Jiena naħseb illi l-għaqda hija l-ħaġa tista' trebbaħna u mhux il-firda. Il-pandemija qiegħda verament twassal għal telfa ta' ħafna Eh, ħajjiet ta' ħafna nies li kienu maħbuba telfa ta' xogħol ukoll u ntrojtu ekonomiku u kumpaniji li tifallu. Iżda is-sistema tagħna qiegħda isserra ħafna fuq ċittadini kollha lura rridu nkunu responsabbli fl-użu tar-riżorsi tagħna. Importanti li ngħinu l-Ewropej jkomplu javvanzaw iżda ma nħallu lil ħadd barra. Naħseb illi l pjan tal-irkupru għandu jservina biex aħna ikonna Ewropa b'realtà ġdida naħseb li rridu naffrontaw ukoll um, il-bidja u l- Is-saħħa tal-sistema sanitarja tagħna ħalli ma eh, nirrifjutaw qatt eh, solidarjetà jiena naħseb illi rridu naraw illi din l-Ewropa li tista' tipproteġina verament għandha tkompli tagħmel hekk anke l-Ewropa illi Ħolombja Schumann sebgħin sena ilu. Grazzi ħafna Sinjor Monserrat issa l-Onorevoli Benifej. No, Miko. mikro. Yet now. Ok, questa volta l'Unione... Din darba l-Unjoni Europea. ma kienieċ imwahla għal xhur u snin f'diskussjonijiet għaġi xidma trabitu biex najn l-istati membri biex jonfqu dak kollu li huwa meħtieġ biex nerbu l-virus. Imissa irridu namlu pass ieħor bil-pjan ta' pjan Ewropew finanzjat minn recovery bond u b'rizorsi propji illi jista' jagħti messaġġ ċar lil dinja kollha. L-Ewropa qiegħda hemmhekk, l-Ewropa tibqa' ħielsa maquda bil-valuri tagħhom tal-libertà, tal-politika u ta' mudell soċjali uniku. U għalhekk jekk il-pjan jasal tard wisq mingħajr dan fi xhur li ġimra ma jenataw il-flus fi xhur li ġajjin mingħajr ma jkun nistgħu nwasslu għal mijiet ta' eluf ta' flus għal dawk il-kumpanija għandhom bżonnu, mhux biss ikunu tlifna solidarità ma nkunu tlifna wkoll il-futur komuni tagħna għaliex ħadd ħadd ma jista' jipprospera jekk jitfarrak is-suq komuni, naqsmu e, e, jintilfu il-value chains, katini ta' valur u ma kurux nistgħu nejdu l-ekonomiji bl tal-istat u għarani għawlu rax ma jistawx. Flimkien business ta' unsibu tri direzzjoni minn it nitradixxu l prinċipi fundamentali illi fuqhom hija bbażata l-Unjoni tagħna. Grazzi. Fin danka kollegi Benifej, Grazzi għafna l-Revoli Benifej, issa l-Revoli Xestej. Sur President, esis kolleg, il-Parlament għandu jkollu rwol attiv fil-proċess ta' rkupru anke feħdan il-budget multianwali eh, finanzjarju. Jiena naħseb illi il-budget multianwali għandu jkun ambizzjuż, għandu jkun kredibbli u għandu jkun ibbażat fuq solidarità għal din raġuni għandu jinkludi rizorsi propri ġodda u ikollna l-possibilità wkoll li jkollna investiment komuni. Irridu naraw li jkollna investiment ġdid mill fondi ta' rkupru għandna wkoll naraw li jkun hemm bilanċ tajjeb. Din il kriżi qiegħda tobbligana biex aħna nadattaw trajettorju ġdid li jwassalna għal aktar autonomija ekonomika u nidefendu l-interessi strateġiċi tagħna. Aħna rridu niffukaw fuq il-ġejjin, fuq digitalizzazzjoni, fuq riċerka u naħseb iktar minn qatt qabel aħna rridu noħolqu l-kundizzjonijiet għal Ewropa reżiljenti, Ewropa ta' solidarjetà. Grazzi ħafna. Issa għandna l-Onorevoli Tovalier, jekk jogħġbok. Grazie. Grazie. Jina taljana u dizappuntata ħafna meta ta' nara l-miżuri ta' tal-Ewropa biex tilqa l-emerġenza ekonomika dwar dan il-Covid. Miżuri li mhumiex biżejjed tard u riskjużi għal pajjiżi tagħna li ma ninsonx u kontributur net tal-Unjoni u għat maħallit illi jonqsu rizorsi u solidarita mill istati membru l-oħra. U recovery plan huwa eċċezzjoni, imma mal modalitajiet kif semmu memx ċertezzi u Għajna id meta nibbażawru nafu l-budget Ewropew nafu biss illi dawn il-fondi mhux se jaslu qabel is-sena d-dieħla. U, dan huwa tar twist biex nqumu fuq saqajna nabżon risorsi immedjati u mhux biss bħala għazli, pala self. Għal xek san self il-flus għal min diġà jaf illi ma jistax iħallasom, mhuwiex qatta mħabba laqqas ġesta solidarjetà, imma sempliċement opportunizmu illi għandha għanijiet ulterjuri intom tajtuna nuqqas ta' il konsidenzjalet, ma biex neċċaraw dan kienem hemm mluħ nagħmlu isfot fuq l-abjad wara 15 mill ftajim mill-Florogop. Il-verità li huma tantemmet l-emerġenza l-Italja trid tibat lura 4 biljuni euro fis-sena u allura aħna rridu naqsu il-programmi tagħna u nagħmlu ta' xi ġodda. Ma mela allura tridu nafdaw l affarijiet mhumiex hekk imma l-Italja ma tix ma ċanda fiduċja f'din l-Unjoni Ewropea. U runa intom illi l-affarijiet huma kontra għaliex ma rridux illi f'sena oħra, f'snin oħra jkun hawnhekk illi naraw li jkun hemm President tal-Kummissjoni liġi fil-plenarja jiskuża ruħu tal-li jkun hemm awtorità żejda bħalma diġara fil-Kastell Greċja taxxa. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Tovalieri. Es folgt nun für ein... Grazie ħafna. Issa jmiss l-Onorevoli Urtason. Grazzi ħafna l-Ewropa tinsab ukoll f'mument storiku importanti jew ħansibu soluzzjoni għall pandemija nkella l-istituzzjonijiet tagħna ħajsiru irrelevanti u naħseb illi ma nistgħux aħna nabbandunaw dawn il-proġetti ta' integrazzjoni. Naħsebx il-waqas wasal il-waqt laqqas li noqogħdu nippuntaw is-swaba u ngħidu wara dawk tajbin u dawn eh, mhumiex tajbin, speċjalment minħabba li aħna qegħdin ngħidu li iva bżonn ta' fond ta' rkupru ta' mill-inqas 2 biljun euro illi jkun ibbażat fuq trasferenti illi li mhux ħajpoġġi iktar pis ta' dejn fuq l-Istati Membri u hemm bżonn ukoll ta' sistema ta' riżorsi propri li twassal għal eh, possibilità ta' ħlas minn qabel ukoll jiena naħseb li il-President tal-Kummissjoni Ewropea ma spiegat inna xej u nibza illi ħajkonna dan il-pjan privat daw il-multiplikaturi maġiċi illi mu ħajwassal għall-ebda pjan realistiku. Jiena naħseb li rridu nisimgħu verament x'huma l-bżonnijiet u nihdu azzjoni fuqhom. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Urtasun issa. Imiss. l lori Wojcik. Iva, dak li ntqal fuq l-MFF u l pjan tar-kupru naħseb li ma nistax naqbel dwaru kompletament. Iva, hemm bżonn solidarjetà u hemm bżonn li fondi ta' koeżjoni jintużaw b'mod aħjar. Iżda naħseb li hawnhekk qegħdin nitolbu fuq xi ħaġa iktar minn hekk li tmur lil minn hekk iżida fil-budget illi aħna nagħmlu tajjeb ukoll għaddej nazzjonali naħseb illi dan huwa pass importanti ħafna fil-kuntest ta' Unjoni Ewropea bbażata fuq trasferimenti. Naħseb illi ħanizbilanċaw jekk nagħmlu hekk, naħseb l-Unjoni Ewropea wkoll użat eh, l-istrument, l-aħjar strument li seta tiġifieri li tagħmel it-tnaqqas il-vallun tal-muniti nazzjonali. Iżda forsi jam namlu tajjeb jekk nerġgħu mmur lura biex nadottaw l-multinazzjonali tagħna. Jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tikkonsidra din l-idea naħseb li din tista' tkun mod verament li jagħmel sens ta' kif aħna nistgħu nimxu l quddiem minn issa eh, wara din il-kriżi. Grazzi ħafna Sur Roysen. Issa l-Onorevoli Bellamy. Sur President, kull kriżi taġi bħala rivelazzjoni u din mhux ħataħrab mir-regola l-Unjoni Ewropea toħroġ minn din l-esperjenza bl-evidenza tal-djufija tagħha. Lum il-ġurnata hemm bżonn li nirreaġixxu għal dan nimplementaw mezzi ta' solidarjetà autentika imma dan jissupponi f'dan dibattitu fuq il-budget fil-pjan tar rkupru nibdew bil nistaqsu dwar l-għanijiet qabel ma nsibu l-mezzi Smajna ħafna klim zbieħ u ċifri kbar imma xiex jistgħu servu il-flejjes li jintużaw mill-Unjoni Ewropea u fejn huma verament mistennija. Kif nistgħu nkun verament utli hija mistoqsija rrid nibdew nistaqs fid-dibattitu ta' quddiemna, Hemm bżonn reaġixu bil ħefa u dwar dan sorpriż li qed inqatgħu ħafna ħin nitkellem dwar l-MFF fil-waqt li qed nitkellem dwar pjan tal-kupru urġenti li imkap ta' kumpanija llum jaħseb fi strateġija fuq seba snin fil-waqt li aħna qegħdin f'konfużjoni totali f'din il-kriżi dwar reazzjoni tagħna. Ridu naħsbu fil-futur Ewropa li mill-ġdid nistgħu nproduċu dak li għandna bżonn nibnu Ewropa fejn ikun possibbli għal pajjiżi Ewropej li jagħtu l-maskri l-infermiera tagħhom u l-kura għall morda tagħhom. Dan huwa dak li huwa mistenni għal namlu hija sfida tal-Ewropa kollha kemmi u nittamaw li aħna nwieġbu għal din l-isfida. Fin danke kollegi Bellamy. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bellamy. Issa l-Onorevoli Van Premtik joġbok. Grazzi ħafna. Xi ħaġa li verament laqtitni matul din il-kriżi straordinarja hija l-ammont ta' solidarjetà li esperjenzajt ir-rida li wieħed jgħin lil proxmu naħseb li din is-solidarjetà għandha tkun riflessa wkoll fil-pjan tal-kupru fil-politika Ewropea. Solidarjetà tfisser li aħna nħarsu lejn ġustizzja soċjali u ekoloġika dan ifisser ukoll li rridu nifukaw l-isforzi tagħna fuq il-Green New Deal u fuq il-pilastru tal- drittijiet soċjali naħseb it-tieni aspett huwa l-pjan ta' investiment illi għandu jwassal għall investiment sieħ il-Kamra qiegħda tgħid ukoll il-Kamra tal-Finanzi tgħid il-Nazzjonali li hemm bżonn li jkun hemm finanzjament ġust u soċjali din hija l-iktar ħaġa li għandna bżonn aħna bħalissa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevol Torvald Sikjoġbok. Grazzi ħafna Iva, f'dawn l-aħħar ftit xhur esperjenzajna sitwazzjoni partikolari naħseb illi kollha kemm aħna rridu nifhmu kif għandna naffaċċjaw is-sitwazzjoni minħabba li kull darba inkella illi ħajna nafaċċaw kriżi ħajkonna nerġgħu nibdew mill-ġdid. Jiena naħseb li rridu nħarsu wkoll lejn il-budget jekk naħsbu fuq il-kontribuzzjoni tal-Ġermanja, pereżempju, dawn ma 30 darbin 30 darba ikt ikbar minn dawk tal-Bulgarija natu każ huwa diffiċli illi niddefinixxu dan il-budget Ewropew bħala eh, bilan bħala budget ġust u ugwali. Jiena naħseb illi fil-ġejjini għandna nippruvaw noħolqu riżorsi b'tali mod ħalli aħna nkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar tal- kriżijiet li nistgħu naffaċċjaw nissa l-qudiem. Grazzi ħafna l-Onorevoli Torvalds. Grazzi, President, nixtieq insemmi suġġett tabu f'din is-sala. Deċiżjoni tal-Qort Kostituzzjonali tal-Ġermanja li titlob lill-ICP li Diġustifika d-deċiżjoni taħħa skont trattati Ewropej, ma rridx nibda dibattitu finanzjarju jew legali, nixtieq nżomm mal-prinċipi li tqajjem din deċiżjoni. Tajt din id-deċiżjoni hija ultimatum. Tradizzjoni speċifika tagħha li tikkonsagra seta tal-imħalfin maġistrati ta' Karlsruha deru sovranisti qalu li l-Ewropa mhijiex stat federali u l-istati membri jistgħu daħlu interess nazzjonali tagħhom. Isu ma ġar xejn il-Kummissjoni mekkanikament tenniet il-prevalenza liġi Ewropea fil-liġi nazzjonali. Isu ma ġara xejn. U hekk nistgħu na taqsira tal aġir tal-Unjoni Ewropea dwar is subja tal-Kosovo u Maċedonja jew il-kriżi fl-Italja. Inti isek xufir ta' trak fil-direzzjoni żbaljata li jkompli ma jagħtix każ il-sinjali tal-traffiku fit triq Grazzi ħafna, issa l-onorevoli Gesek, joġbok. Sur President, eżis kollegi, jina nil-qalfat li l-istituzzjonijiet Ewropej jagħmlu sforzi biex din il-kriżi issa minna nieħdu naħtfu l-opportunitajiet li qed naraw li l-istati membri kollha jkollhom l-istess opportunitajiet biex jerġgħu jibdew jimbuttaw l-qoddim l-ekonomija. Iżda ma naħsibx illi qegħdin nagħtu lil-nisa l-istess opportunitajiet minħabba li qegħdin jaħdmu fl-iktar setturi li jkunu eh, milquta u naħseb li qegħdin nitkellmu fuq l-investiment fuq digitalizzazzjoni u fuq eh, il- l-riċerka iżda propju f'dawn is-setturi hemm verament inqas nisa li jaħdmu hemmhekk u ma nisa l-iktar li batew minħabba li għalqu l-iskejjel. Sinjora von der Leyen, in-nisa qegħdin iħarsu lejk qegħdin jorganizzaw irwieħhom araw illi l-pjan tal-kupru qiegħed joffri ġejjini tajjeb u investiment li jista' joffri introjtu ġust kemm lin-nisa kif ukoll l-irġiel. Grazzi. Grazzi, issa Sir Saleska, għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjuri. Xaħat hawnhekk għalena l-qegħdin fument storiku. U jiena kolli ngħid li dan huwa l-aħħar l-aħħar opportunità li għandna biex nippruvaw li l-idea ta' Schumann U dan huwa l-aħħar mument illi qegħdin ukoll flimkien. Ma nistawx ngħidulhom illi minn f'temp ta' sena 5-10 snin 50 sena oħra nibqgħu hemmhekk. Dan ma jistax jingħad. Kif nistgħu ngħidu dan il dawk il-persuni li qegħdin fil- fil-madwar ta' Pariġi u m'għandhomx biżejjed ċiklu. Kif nistgħu ngħidu dan il dawk in-nies li qegħdin jaħdmu fuq contracts junk u issa m'għandhom xogħol. Irridu nirristrutturaw l-MFF tagħna u l-budget tagħna. Irridu nappoġġjaw iċ-ċittadini tagħna. Din hija s-solidarjetà. Kollox irrid ikun hemmhekk. Aħna rridu insibu soluzzjoni fir risorsi proprji tagħna. Issa susperaki. Grazzi ħafna, Sur President. dan u l-fond ta' rkuprar, ta' rkupru li jnabtama aħna din nitkellmu dwar investiment fuq il-bażi tal-Green Deal. Illi se jkun strument ġdid wasal iż-żmien maħna ħerqana illi dan mandux iżid il-pis tad dejn bħal tiegħi illi sofrow ħafna fi kriżijiet fil-passat. U wassala ħafna terf fil ġidib fil-passat. Għedin nitkellmu dwar qotjiet fil-rezoluzzjoni ħatiġi adottata. Irridu nużaw strumenti oħrajn zida fis-support ikun hemm nuqqas iktar self interess baxxi u appoġġ l servizzi ta' saħħa. Dan hija kriżi qegħdin ukoll fl-istess ma' situazzjoni u jekk ma nistawx ikollna aktar likwidità u ħadd ma jkun jista' joħroġ minn din is-sitwazzjoni u ma nkun nistgħu nissalvaw il-bda impjieg. Grazzi, signora Speraki. Sur la rutu, minuta. Signora von der Leyen, fi żmien tlet ijiem kważi diġà miljun ċittadin firmaw litra ta' għava se serħu fuq hekk għal budget reali tal-klima olimpijki. Bħal relatur tal-budget naħseb li għadhom soluzzjoni tal-budget ambizjuż ħolqu tax fuq tranzazzjoni finanzjarja meta xtajt għal-mobile ħalla zvat ta' 19% għal prodotti tal-ikel fundamentali l-vat hija biss 5.5%. Imma anke l-ifqar familji jridu jħallsu 5.5% sabiex kontribwixxu għall-isforz kollettiv minn dak li jixtru azzjoni fuq is-swieq finanzjari ħalsu 0.0% għax hum ifqar mill-ifqar le. U urġenti noħolqu taxxa fuq it-transazzjoni finanzjari. Diġà fl-2011 il-Kummissjoni Barroso proponiet dan l-abbozz li llum jista' joħroġ 55 biljun euro. It-test huwa hemm qiegħed hemm bżonn navanzaw politikament. Din minkejja l-Brexit, minkejja l-kriżi, dan joffri 55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 Imma globali l malaj fil-kriżi ekonomika u rridu nirreaġixxu malaj. Fl-Ewropa aħna qegħdin niddiskutu l-budget. Rridu nifukaw fuq il-programmi illi jaħdmu. Irridu nifukaw fuq l-investimenti. Napprezza proposta tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm u rridu nifukaw aktar dwar kif intaffu l-kumpaniji żgħar is-settur tat-turiżmu. L-impjiegi u rridu naħsbu wkoll dwar reġuni, innovazzjoni, teknoloġija diġitali, ejja nagħmlu possibilitajiet kollha għassu intern. Mela m'għandniex għanna naħsu din l-opportunità, grazzi. Minuta u nofs, Sur Borkja. Il il somma, zar, forum din nitkellmu dwar biljuni ta' euro unek. Forsi mux xoċobkom tisimaw dan. Imma dan u għaxib tijaj. Dini l-opinjoni tal-Financial Times fuq il-recovery fund. Prezentament, din hija kaxxa mluqa minkejja l tamiet ta' ċittadini tal-kumpaniji li qegħdin jitolbu interventi maġla u deċiżivi. Dan joħroġ mill-fatt li l-ewwel sinjali li ħanelbu din il-kriżi sanitarja waslu rajna dawn il-biljuni. Eh, tlifna ħin u kien hemm anke qal li forsi b'xi mod grotesk ipprova jagħti t-tort Eh, dawk li laqas biss qegħdin jipparteċipaw fil-laqat tal oru Grupp tal-Kunsill Ewropew. Ma forsi kien il-każ illi għal darba inamlu banju ta' umiltà u naraw il-prinċipji kollha tal-Unjoni Ewropea minn qed titilqu mill-liġi tal-Unjoni tal-Istatu tal-pastabilità tkabbir ġew miċħuda għaliex ma jistax ikunu applikabbli fi stat ta' kriżi. Hemm nota pożittiva li nsibuha fil-konklużjonijiet tal-President Charles Michel li jitkellem fuq l-importanza li nżidu l-ekonomija strateġika tal-Unjoni u nipproduċu prodotti essenzjali fl-Europa. Ġifri pass lura ma tamqabbel għad-doza zejta tal-liberalizmu illi ilna najdu minn ma għatma ta' kasna. Muito obrigado. Grazzi. Issa naddu il-kelma il tomas Weiss. Grazzi ħafna Sur President, aħna fl-Ewropa kollha qegħdin ninsabu għaddejjin minn l-esperjenza ta' kriżi kollettiva u naħseb illi aħna rridu naraw eh, x'ħan għamlu issa anke fuq il-kriżi tal-klima ma nistgħux nibqgħu għaddejjin eh, eh, billi napprofittaw irwieħna minn din is-sitwazzjoni biex ninsewa din eh, il kwissjoni tal-problema tal-klima minħabba li jekk nagħmlu hekk intom ħaġġorru fuq spallejkom weħedkom il- responsabilità ġenerazzjonijiet tal ġejjini jiena naħseb illi hemm ħafna nies li qegħdin imutu minħabba il-virus iżda ħafna nies oħra li qegħdin imutu ħabba il-problema tal-bidla tal-klima. Jiena naħseb li hemm bżonn li jkollna enerġija ta' nadifa u jekk ninsew dwar din il-priorità nkunu verament ma tallimna xejn minn din il-kriżi. Grazzi. Grazzi ħafna. Kellim li miss u li Vamer. Bosta ċittadini Ewropej u ma mux familjar mir-ritwal tal tradizzjoni ċiniża kawtaw. Allum qegħdin ngħidu li natu u rispetti xaħat li hija fl-awtorità. Il-Kummissjoni żiedet kritika tal-kontra ċina, kontra disinformazzjoni li għamlit. Il-rappresentazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'Beijing aċċettat il-ċensura ta' ċina. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea diskuta il-virus ta' Wuhan waqt l-aħħar laqa. Imma evita kull tip ta' referenza lejn iċ-Ċina, il-Partit Komunista u l-ħtieġa għall inkjesta internazzjonali. U dan minkelli aħna nafu il-Partit Komunist Ċiniż ħaba din il-firxa u daħħaw PPAs mill-pija d dinja mela huma sempliċement qal u l-maħan mbagħad ħallow lil dawn nifirxu l-Mart lil New York u lil Milan u ġo Milan dan huwa dak li se jaħkowtaw. Grazzi. Issa naddi l-kelma l-Sur Kovacev għal-minuta. Grazzi, Sur President l-Unjoni Ewropea hija Unjoni ta' Sodalarità fit-tajjeb u l-ħażin. Jena nappella lill gvernijiet lill mexxejja sabiex juru solidarjetà issa. Biex noħorġu mill-kriżi rridu ngħinu l dawk illi huma effettwati l għar pat-turizmu u t trasport ma mhux għaspejjeż tal-politika ta' koeżjoni illi għandha bżonn sostenibilità. Rridu ninvestu permezz ta' MFF aktar ambizjuża, aktar riżorsi propji, u l-fond ta' il-kupru fejn is-sussidju il kupru fejn is sussidju mal biċċa kbira. Imma mhux waħda għall-ispejjeż tal-oħra. M'għandniex insolvu problemi urġenti li l-lum billi nimminaw il-futur. Għaliex dan ifisser illi sanżidu il differenzi Sur Shevchovic. Jiena permezz tiegħek nitlob sabiex il-President Volderline jindirizza aktar mod dirett li ċittadini biex jesprimi il-kompassjoni tagħha u tagħti informazzjoni dwar il-miżuri. Ma nix nippermettu li jkun hemm teoriji conspiracy theories li jifirdu ċittadini. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma issa lil Sekofsk. Aziz kollegi, u assolutament veru li jekk nofqu biljuni ta' flus ta' ċittadini Ewropej għandna nużaw. Il-moment biex nappoġġaw l-ekonomija moderna dik diġitali u l-green economy. U forsi kultant għandna nżommu mal-prinċipji. Il-terġax tirxax ta' xejn. Mal-punt t li jiena ġej mill-Baltiku mill-Latvja. Pajjiżna għadda minn tranzizjoni enormi transizjoni ekonomika waħda għaddiet mill-antika l-modern. U rajna setturi ġodda jħorġu mix-xejn, rajna setturi antiki illi jikollassaw. U l-prezz ta' dan it-tranzizzjoni kienet enxire ta' eluf ta' ċittadini tal-Latvej il l-impjiegi tagħhom u ma jirnexxilhom xorġaw jidħlu fis-suq tax-xogħol. Kellhom it-talent, kellhom l-edukazzjoni, ma ma kellhomx il-ħiliet li kien hemm bżonn dik l-ekonomija. Kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea għandha dan l-esperjenza. MFF ambizjuż. Flimkien ma' pjan ta' kupru aktar ambizjuż. Minnaħa dan irid jena nimmodernizzaw l-ekonomija u minnaħa l-oħra irid jena nimmodernizzaw il-ħiliet għal dawk il-ħaddiema li ġejjin minn sotterni il mhux daqsant moderni. Grazzi. Grazzi ħafna kollega Prusakov. U issa sur Danti għal minuta. Grazzi, Sur President. Il-Kunsill Ewropew fl-aħħar deċida programm serju ta' interventi biex jilqa' l-kriżi tal-koronavirus. Vera, seta' u kellu jagħmlu qabel. Imissa qegħdin naraw il-Kummissjoni tippreżenta proposta operattiva għal pjan ta' kupru għal kwalità u l-kwantità. Aħna ma nix sempliċement irridu niġġieldu u nelbu l-COVID setax imma rridu l-Ewropa tkun aktar b'saħħitha għal virus tal-problemi li ħajinħalqu u dan joħroġ minn pajjiżi Baranin, signori kollegi, l-enna mux biss edin titolbuna intervent ekonomiku biex nappoġġaw pajizu popolazzjoniet il-edibatu ħafna. L-enna edin titolbu il-li naġaw natu ħolma ruħ lill-Unjoni Ewropea. Kulħadd huwa mitlub jagħmel għażliet diffiċli u manka kontroversjali. Aħna ma nqogħdux sempliċement ngħidu x'għandna bżonn nagħmlu, imma fejn rridu nagħmlu dan. Fit-tweġiba għal din il-mistoqsija insibu l-kuraġġ, l-ambizzjoni u l-futur, l-viżjoni għal-futur li għandna bżonn biex nikkonfrontaw il-futur li għandna qudiemna grazzi. Grazzi, kollega Tanzi, għal-minuta, Sulberg. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq li nirreferi għad diskussjoni li sart fehdan il-Kunsill fit-23 ta' April dwar il-tħaffir għażejt fil-ilpra territorjali Ċipriotti jena naħseb li appellaw għal għajnuna għabbażi ta' Solidarjetà Ewropea iżda jiena naħseb li verament irridu noffru solidarjetà iva ma' wieħed mill-Istati Membri Ewropej. Il-Turkija qalu illi huma mhumiex interessati li jżommu mal-liġijiet internazzjonali u qegħdin jippruvaw ukoll jinsew u jnessu lil kulħadd fuq l-embargo tal-armi ta tan-nar ukoll. Jiena naħseb illi l-ispjegazzjonijiet min-naħa tal- l-Emirati, eh, l-Iraq u eh, ċipru u l pajjiżi tal-viċinat, aħna kellna dikjerazzjoni minnaħa tagħhom, iżda jiena naħseb li rridu naħdmu wkoll anke fuq il-bażi tal-sitwazzjoni ehm, fis-Sirja. Jiena naħseb li l-Turkija qegħda tagħmel li trid f'din is-sitwazzjoni minn ħaġa ma nistgħux nittolleraw aktar. Għani minuti Grazzi ħafna kollega Berk. Minuta Sinjura Mosċanowska. Grazzi, ħafna, Sir President. Illum, iċ-ċittadini tagħna, l-imprenditori tagħna, l-familji tagħna rridu unjoni aktar attiva għal din il-pandemika. Rridu nkunu flessibbli u niggarantixu fondi ġodda l-Ewropa. L-MFF huwa il-qalba għall-irkupra tagħna rridu nifinanzjaw din il-krizi, għalix il-krizi ekonomika li sanaraw, eh, sa twassal sa biex il-GDP tagħna jonqos 7%. Imwaħlin fir-rigward tal-ekonomija tagħna u rridu nieħdu ħsieb l-intrapriżi tagħna, l-SMEs tagħna. Ma nistgħux ninsawhom u ma nistgħux ninsaw il-fondi ta' kważjoni. Dawn huma ċ-ċavetta għall-investiment tagħna. L-agrikoltura u l-politika komuni agrikola jistaj fisser li dan ifisser li nkunu suffiċjenti fis-sikurezza tal-ikel. L-ekonomiji tagħna trid tiġi salvata. Irridu niġildu l-evvażjoni tat-taxxa, irridu niġildu l-kooperazzjoni tat-taxxa bejn l-istati membri l-istati membri u rridu niġġieldu kontra il-ġanna fiskali. Grazzi, issa, s-sur Dorfman. Grazzi ħafna sur President Iva, ikolli ngħid l-inkwetat meta insegwi dibattitu fuq il-qafas multjanwali finanzjarju fuq il-fond tal-kupru jiena naħseb illi il-fond tal-kupru jekk ħa ikun memuż mal qafas multjanwali finanzjarju naħseb illi bosta eh, qed jindunaw issa illi ħajkun hemm inqas fondi issa fuq il-prijoritajiet l-oħrajn li mhix xi ħaġa li kienet mixtieqa jiena naħseb illi allura ħajkun hemm ċertu affarijiet li ħajbatu minħabba fek, pereżempju il-bidja. Matul il kriżi tal-virus tal-korona fejn il-bdiewa għamlu minn kollox biex ikomplu jipprovdu ikel għal kulħadd aħna Edin naraw li ħajkun hemm 80 miljun euro biss li kien fadal għall-istati membri. U uh, din hija politika li aħna għandna responsabilità għalija li aħna rridu nkomplu niddefendu. U naħseb li biex nagħmlu hekk aħna rridu nieħdu azzjoni wkoll anke fuq loqsma l-iktar importanti il-qasam tal-bidja ħajkollha bżonn li tagħmel Eh, koll daqxej ta' imbottatura il-qoddim ukoll. Grazzi. Grazzi, Sur Dorfman. Minuta Sur Morano Sanchez. Grazzi, President, Senjur. Grazzi ħafna, Iva, l-Ewropa qiegħda taffaċċja ħafna eh, problemi. L-ikbar ammont ta' problemi mit-tieni gwerra dinija li law jiena naħseb rridu nerġgħu niftakru fuq dak illi qalu eh, dawk li kienu l-fundaturi tal-Unjoni Ewropea. Rridu nkunu qalbina biżejjed sabiex nerġgħu noħolqu Ewropa ġdida li hija iktar integrata u iktar reżistenti u biex nagħmlu hekk naħseb li dan ir-rwol tal-Parlament Ewropew verament irid ikun ifukat fuq l l-integrazzjoni fuq il-fatt li aħna nikkontribwixxu għad deċiżjoni li rridu jittieħdu biex ikollna MFF ambizzjuż. Jiena naħseb li żewġ biljuni ta' euro mingħajr ebda impen finanzjarju e, irid wassal għal ċirkolazzjoni ħielsa ta' flus għal kumpaniji u għall-iktar pajjiżi li għandhom bżonn minħabba li kif qal Konrad Adenauer importanti illi narfu illi mhux kulħadd għandu l-istess e, orizzont iżda rridu konna proġett komuni aħna rridu verament nuru kemm il-Parlament Ewropew jista' jkun b'saħħtu jekk verament ikun nistgħu nappoġġaw din riżoluzzjoni komuni. Grazzi. Danka kollegi Morino Sanchez, is folk fani. Grazzi, Sir Moreno Sanchez. Sur Pereira minuto. Signor Presidente, há poucos dias, no meio desta celebrar. Ftit jimilu, f'nofs din il-kriżi, edin niċċelebraw l-Europa. Seba sena ta' proġett ta' paċi fl-Europa fost dawn il-pajjiżi li juri l-Ewropa mhux sa isur fi pjan wieħed kollox f'daqqa. Meta qegħdin niffaċċjaw din il-problemi l-koll qegħdin fl-istess dajsa. Aħna ma nixtiequx l-Ewropa sempliċement tereq. Il-pjan ta' ekkupru għall-ekonomija tal-Ewropa jrid ikun ċentrat madwar l-Ewropa, mad-ċittadini, madwar l-Ewropej. Zazax li dejjem minn kriżi enormi fil-ħajja tagħhom negozjanti li qegħdin kull kuljum sabiex ħalsu s-salari u l-qeda li għaddejjim iż-żmien diffiċli ħafna. għalek aħna għandna bżonn ta' pjanta u rkupru u font li sa jimmodernizza l-ekonomija tagħna. Il-kol nafu li dam li mhux se jkun il-Parlament imma l-Kunsill li qed jimblokka il-reazzjoni urġenti. U Walhekk nkomplu dak li konnafu nagħmlu nagħmlu nigarantixxu europa b'Ewropa aktar b'saħħitha li kienet fil-passat. Grazzi, signor Pereira. Grazzi, signora Pereira, sur Fernandino al minuta Grazzi, President, aħna u li jkollna pjan ambizjuż u iġiba tiġiet ta' ċittadini tal-kumpani mill uta mill-Covid. Għax qegħdin viċin diżastru ekonomiku minnar preċedent. Riżoluzzjoni li qed nippreżentaw llum hija waħda ta' responsabilta' u f'mendaq segda fiċli imma nuru mġdi ċentralità tal-Parlament ma nistgħux nżommu l-Unjoni ostaġġ tal-gvernijiet investu ħafna bil-ħeffa. ċentru ta' intervendit darba kun ċittadini l-kumpani mhux bħal fl-2008 meta preferina l-banek. Sewx triljuni bil-kemm biżjed sewx jappoġġjaw l-ekonomija tal-Istati membri. Nistennew l-pjan tal ma jkunx kaxxa battala, jkun hemm otijiet u self u marbut ma' tranzizjoni ekoloġika u reżiljenza. Iċ-ċittadini għandhom bżonn tweġibiet immedjati s-settur tat turiżmu, tat trasport, tal-produzzjoni u l smis kollha ma jistgħux jistennew aktar. Timer għal katastrofi finanzjarja dalwaqt jintem miżuri ekonomiċi m'għandhomx ikunu sottratti għal fondi strutturali. Illum rid ġed innamlux dan jew le.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 Kważi 10% tal-Ewropej ħajtilfu l-impjiegi tagħhom din is-sena minħabba l-kriż tal-COVID dan huwa dak li qed bassar il-Kummissjoni u wara l-istatis kemm nies reali bil-ħolmiet u l-ħtiġijiet tagħhom li qed jaraw jisparixxu u hemm inċertezza dwar il-futur għalhekk isol waqt li ninvestu fin-nies sabiex inżommuhom fl-impjiegi jew ngħinhom jirritornaw għax-xogħol malajr kemm jista' jkun pilastru soċjali rridu nagħmluh u dan mhux ħajkun bxejn, noħolqu impjiegi sostenibbli mhux ħajsir bxejn lanqas li niġildu l-faqar. Nistgħu inċabċbu fil-galleriji u nofru applaus imma rrid nagħmlu aktar. Kun hemm fondi għal fond tal-globalizzazzjoni u l-inizjattiva l-impija zaza ejja ninvestu fin-nies issa u nevitaw kriżi aktar serja tasal fil-futur u niksbu l-frott ta' dan l-investiment. Grazzi Signor Jungeres u sal-minuta sur Luxon. Grazzi President u grazzi lill president von der Leyen u l-President Michel talli tennew l-importanza tal-patt ekoloġiku fil-pjan tal-kupru imma l-pjan tal-kupru għandu jassoċja l-konverġenza lejn strateġija ta' sovranità Ewropea foqsma strateġiċi pas saħħa evidentement palma semmew ħafna imma anki foqsma oħra li kesa biex nappoġġjaw l-produtturi u l-bdiewa sebx kont din strateġija ta' awtonomija ta' indipendenza li huma importanti ħafna l-enerġija wkoll konna pjan tal-kupru li qis dan l-aspett sa x'kun l-aktar indipendenti possibbli fl-qasam tal-enerġija nitkam dwar sovranità Ewropea u l-fiduċja tal-Ewropej, żgur fis-settur diġitali li għandna natuħ spinta grazzi tal-pjan tal-kupru tal-ekonomija u nofru din l-indipendenza fuq livell Ewropew u fl-aħħar difiża s-sigurtà u għal dan hemm bżonn riżorsi propri fuq livell Ewropew u nappella sabiex l-Ewropa fl-aħħar ikollha tul fiskali propri it-taxxa fuq il- il tal-avjazzjoni u taxxa fuq il-gafa taxxa diġitali sabiex l-Unjoni Ewropea jkollha l-mezzi sabiex tieħu fid-dea l-irkupru ekonomiku. Grazzi, kollega il-Sassur Grazzi, President, eżis kollegi. F'dan il-Parlament il l-pass importanti li sar mill-Kunsill Namlu possibbli l-Unjoni Ewropea tagħti self mingħajr ma jkun hemm kastik sproporzjonat għall istati membri imma qed nifaċċjaw l-ikbar kriżi mill-aħħar tat-tieni gwerra dinjija għalhekk irid nużaw il-seta kollha li għandna. Il-pjan tal prandu għandu jkun ambizzjuż ħafna, mhux biżżejjed li nsibu flus fissu, nużaw strateġiji ta' kummerċjalizzazzjoni multiplikaturi sabiex nirkupraw l-ekonomija Ewropea għandna bżonn investiment trasferimenti il familji nejnu nixprunnaw tħul tan-nies u nejnu l-kumpaniji. Aħna nħobbu l-Ewropa għandha bżonna u għandna nsalvaw għalhekk li sibi għandha rwol kruċjali. Ta' mhux żmien normali, il-politika monetari trid taġġusta wkoll l-Ewropej kienu eroiċi sabiex jiġildu l-virus u sal-waqt li s-soluzzjonijiet jagħmlu l-parti tagħhom b'solidarjetà lejn dawk li kienu l-aktar affettwati. Fani minuti fa' kollegin. Grazzi sur Marques. Signora Virkum, minuta. Mikrofonu. Signora Werkunden, mish presenti. Signora Rigena. Grazzi ħafna l-Ewropa serra fuq il-poplu Ewropew u l-poplu għandu bżonn l-għajnuna tagħna issa illum u mhux għada. Għandna bżonn nkunu iktar kuraġġużi nibbażaw ix-xogħol tagħna fuq is-solidarjetà u nkunu iktar Ewropej, e nkunu kuraġġużi. U hija verament insibu il-fondi minna ħata dawk il-kumpaniji l-kbar multinazzjonali li sissa vitaw li jħallsu t-taxxa li kellhom bżonn jħallsu u eh, ħalli bekk nużaw dawn il-flus lil dawk li l-istati membri illi l-iktar batew minħabba din il-kriżi. Naħseb li rridu nkunu solidarju wkoll anke man-nisa naħseb illi l-vjolenza domestika hija xi ħaġa li żdiedet ħafna u naħseb illi għandin raġuni il-situazzjoni tan nisa anka f'ħaf situazzjoni normali illi għanna ħafna nisa li jridu jaħdmu jkomplu jaħdmu mid-dar, jaħdu ħsib it-tfal, l-istess jien jgħalmuhom ukoll ikomplu jgħinuhom bix-xogħol tal-iskola, jagħmlu xi ġifieri jiena naħseb illi rrid ikollna fond dedikat għan-nisa propju. Grazzi. Um, es spricht für eine Minute Herr Kollege Terras. President. Grazie Sur Terras għal minuta. Grazzi President. President von der Leyen esprimiet l-lan li issaħħaħ u taqat l europa Imma qed nisma minn xnijat mobilità militari programm prinċipali saħħu naqdu l europa ġarrab tuħ serju jonke ġi mill-MFF. Din mhix ħaġa tajba, m'għandniex nikkompromettu s-sigurtà tagħna. Mobilità militari hija l-aktar kooperazzjoni pratika bħal programm bejn NATO u l-Unjoni Ewropea. U m'għandniex naħluha tieni dwar patt ekoloġiku importanti kemm hu importanti huwa programm li hum ħafna. Aħna rridu niżguraw li l-MFF talloka biżżejjed riżorsi sabiex nippermettu l-bdiewa u l-kumpaniji sabiex jieħdu dawn l-għanijiet daqshekk diffiċli u jekk ma nagħmlux dan kontribwixxi għal waqa tagħhom billi nżidu aktar restrizzjonijiet dwarhom fil mument meta l-bdiewa qed isofru l-aktar. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Terras. Es folgt für eine Minute. Grazie, Sur Terras. Sur Kohut. Hemm grupp ta' persuni fl-idea ħadnu l-idea tal-suq uniku mill-kull jum. Ħadnu tal-frontier il-pandemija u rrit li mandom biżżejjed protezzjoni legali li għalihom. Suq uniku ma jaħdimx tajjeb fi żminijiet diffiċli. Għalhekk meta nitkellem dwar l-irkupru, irkupru għal xiex tweġiba tiegħi sabiex konna suq uniku li jaħdem tajjeb fejn persuni u l-prodotti jiċċaqlqu b'mod liberu. Frontiera tas Silesia ħafna nies tilfu xogħolhom għax l-istat membri ġixew b'mod egoist irrid nindirizzaw is-sitwazzjoni pjan tal-Kupra Ewropew irid jirregola drittijiet tal-ħaddiema tal-frontiera. Mudell ta' integrazzjoni ekonomika Ewropea jrid tkun ħafna aktar b'saħħtu rridu l-proġett Ewropew nagħmluh proġett federali. Issa l-waqt issa jew qatt. L-Ewropa m'għandix frontieri l-Ewrop tirrepeti dan bil-Pollak u bil-Ċek. President, settur ieħor ta' ħaddiema li ntlaqat ħażin ħafna b'din il-pandemija huwa dak tal-medja Il-ġurnalisti wkoll komplew jirriskjaw ħajjithom b'xogħolhom iżda naturalment kif nafu r-riklami u b'hekk l-introjtu tal-kumpaniji naqas. Għalhekk jiena flimkien ma' kollegi oħra minn din il-Kamra qed ninsistu mal-Kummissjoni biex ma nħallux lis-settur tal-media houses waħedhom u naraw x'għajnuna finanzjarja dawn għandhom bżonn. Fosthom pereżempju hemm min issuġġerixxa fond permanenti għall-ġurnaliżmu. Irridu niftakru li l-medja għandha rwol kruċjali f'demokrazija u ebda stat membru ma jaffordja li jkollu l-midja f'pajjiżu dgħajfa. wisq nibża li l-kriżi finanzjarja li ġabet magħha din il-pandemija qiegħda tħalli effett ħażin ħafna fuq il-midja u allura anke fuq id-demokraziji ta' pajjiżi differenti. Jien se nkompli naħdem flimkien mal-kollegi tiegħi ta' din il-Kamra biex din l-għajnuna tingħata malajr kemm jista' jkun ħalli jkollna demokrazija aktar b'saħħitha. Grazzi ħafna. <coughs> Vielen Dank, Herr Kollege Kasa. Es folgt nun für eine Minute. Grazie, Sur Casa. Issa Signor Jonceva. Grazzi, President. Il-ħajja u s-saħħa huma imprezzabbli għandna użaw kull riżorsi għall irkupru ma l-aktar vulnerabbli ma jistgħux jirkupraw bl-istess ħeffa bħal l-aktar b'saħħithom. L-Ewropa veloċitajiet differenti, l-Ewropa b'27 veloċità mhijiex aċċettabbli Nixtieq nenfasizza tliet mistoqsijiet l-ewwel pjan tal-kupru għandux kun maqbul mill-gvernijiet wara l-bibin malu għal-pjan ikun suġġett għal sorveljanza demokratika b'saħħitu min-naħa tal-Parlament. Tieni importanti ħafna riżorsi fondi l dawk li għandhom bżonnhom mhux xi oligarki. Kommissjoni trid timmonitora b'mod reali kif l-istati membri qed jużaw dawn il-fondi U l-aħħar kummenti għalwa dwar l-istat ta' dritt. Jekk dwar l-istat ta' dritt nippermettu aktar deterjorament nisugraw nilħu l-punt irreversibbli. Nixtieq il kummissjoni toffri appoġġ finanzjarju dedikat għal midja libera u indipendenti. Grazzi Signor Jonċeva u sa Signora Vice. Grazzi ħafna. Deres livsværk eller deres arbejde. Gør det ondt på andre, er det en helt naturlig næstekærlig Pandemia tal-Covid għamlet ħafna ħsara. ħafna tilfu familjari tagħhom u l-impjigi tagħhom u rridu ngħinuhom. Huwa possibbli b'diversi modi. Imma m'għandniex ngħinu b'mod irresponsabbli. għan il-pressjoni li r-riżoluzzjoni nvotaw għada hija waħda perikoluża mhux minħabba l-istituzzjonijiet tagħna imma għax ta' taxxi ġodda fi Brussell nofru biljuni diġà nafu xħajġu ma rridux nitilfu dak li għandna l-Unjoni Ewropea hija mudell ta' tranzizzjoni ta' innovazzjoni u demokrazija għax ma dajfniex sovranità nazzjonali għax taqna nikkooperaw sabx konna ekonomija komuni. Għax dimna fuq settur transkonfinali u kellna kompetizzjoni ġusta u eku, għalhekk ma nistax naċċetta riżoluzzjoni ta' għada fejn it testu huwa wieħed soġġettiv. Grazzi, Signor Kollega li jmiss. Mikrofonu. Obrigado. President. U planu Grazzi. Pjan ta' rkupru ekonomiku imressaq mill-Kummissjoni Ewropea għandu jgħaddi minn żewġ eżamijiet essenzjali, l-eżami ta' kredibilta u l-eżami ta' solidarjetà. Eżami ta' kredibilta għax ma jistax ikun biss illużjoni finanzjarja, hemm bżonn li jkun hemm biżżejjed finanzjament sabiex niġġieldu din il-kriżi bla preċedent. Issa dwar l-eżami ta' solidarjetà hemm bżonn nimmobilizzaw il-fondi b'mod li ma jagħmilx ħsara u anzi ma jwassalx l-ekonomiji kollha fi kriżi ġdida. Hemm bżonn li jkun hemm fondi maħruġa mill-Kummissjoni garantit mill budget Ewropew, hemm bżonn li hemm aktar użu ta' sussidi minn self. Hemm bżonn li jkun hemm pjan kredibbli u fattibbli juri solidarjetà. Dan huwa dak li għandna bżonn. Ma rridu xejn aktar u xejn lanqas minn dan. Um, Grazzi l-kollega Silva Pereira, Sur McAllister. Sur President, Signori, Nixtieq l kummenta di tana wara smajt dan dibattitu għal kważi satejn b'interess kbir. Din il-pandemija m'għandix u lanqas m'għandu jkollha frontieri tweġiba Ewropea, u għalhekk il-presidenti tal-kumitati f'dan il-Parlament li jittrattaw il-politika esterni ħarġu b'dikjarazzjoni konġunta tlabna kooperazzjoni qrib mal-imsieħba u ġirien tagħna kemm fil-ġlieda kontra l-pandemija bħala kwistjoni ta' saħħa imminenti anke ġildu konsekwenz serji tal-futur tagħha. Fil-ġimmat li għaddew rajna għatti ta' kooperazzjoni ta' rida tajba ma rajna wkoll aktar iżolazzjoniżmu, kompetizzjoni ħarxa bejn pajjiżi għal mediċini, propaganda u dizinformazzjoni min-naħa eh, pajjiżi żieda fl-attakki ċibernetiċi. Dan jur il-pandemija għandha tifsira globali, hija sfida globali. L-MFF ħajkun l-istrument prinċipal sabiex nindirizzaw din l isfida li qed niffaċċjaw fl-Unjoni Ewropea ma anke nappoġġjaw msieħba tagħna mhux biss imma l-aktar fil-viċinat immedjat għandu jkun koprut fl-MFF tal-futur. Vielen Dank, Herr Kollege McAllister. Zum Abschluss der Aussprache nun nochmals Kommission und Rat. Grazie, kollega McAllister. Sabxi konkludu dibattitu l-Kommissjon l-Konsel. Nibda bil-Kommissjon l kommissarju Šefčovic. Thank you. Thank you. Yeah. Yes, it works. Thank you very much. Uh... Grazie President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, l-Ornet. Grazzi għal dan dibattitu kien hemm ħafna passjoni u ambizzjoni fid-dikjarazzjonijiet tagħkom dak li rajna f'kull intervent u li hemm spinta ċara sabiex niżguraw li l-Unjoni Ewropea l-Ewropa tagħna toħroġ minn din il-kriżi aktar b'saħħitha, aktar moderna, aktar sostenibbli u aktar felħana. Dan sejħa tal-mexxejja sur Ġolos, Garcia Perez, Sr. Garcia Perez sur Lamberts aħna mnaħta l kummissjoni napprezzaw kooperazzjoni ma' din il-Kamra, partikolarment ta' dawn l-aħħar ġimgħat fejn tgħid deċiżjoni tagħkom għenna sabiex nagħtu liċ ċittadini ta' dak li kien meħtieġ l-aktar kollha kellna nifukaw dwar kif insalvaw l-aktar ħajt possibbli fil-bidu u mbagħad kif nippreservaw kemm jista' jkun impjiegi u saqet niddiskutu flimkien kif nerġgħu nagħtu spinta l-ekonomija Ewropea u nirkupraw minn din il-kriżi drammatika. Nixtieq ringrazzjakom għal dan għax din il-kooperazzjoni diġà dawn l-aħħar ġimgħat stajn nofru aktar minn 200 miżura u propost leġislattiv importanti adottat minnkom fid-direzzjoni sabiex ngħinu persuni sabiex jelbu din il kriżi bla preċedent. Naħseb li grazzi għal dawn l-isforzi, grazzi għall isforzi eroiċi tal-ħaddiema tas-saħħa d-disciplina taċ ċittadini tagħna fl-aħħar so naraw l ċifri terribli tal-kriżi tal-korona ftit ftit qed jonqsu. Imma kollha nafu li dan kien perjodu diffiċli ħafna imma l-ikbar prova għadha quddiemna kif nirkupraw minn din il-kriżi, kif nerġgħu nirkupraw l-ekonomija tagħna u nerġgħu poġġhom fuq saqajhom. Din tista' tkun kif għal Sur Weber menx man tal-ġenerazzjoni tagħna. Għalhekk napprezza dan id-dibattitu għax bħalma qalet is-Sinjura Pereira rridu nkunu awdaċi u ambizjużi sabiex rispettaw din il-prova ta' solidarjetà u kredibilità Ewropea. Kif ħanamlu dan? nissintetizza uħut mill-aspetti prinċipali tal-proposta li qed naħdmu fuqha. Nixtiequ li nibbażaw tweġiba tagħna budget b'saħħtu fuq żmien twil tal-budget strument li żid il-seta finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Ngħid li din hija ambizzjoni bla preċedent għalhekk ma naqbilx ma' Sur Verhofstadt li din hija sitwazzjoni ta' sod kont involut personalment fin-negozjati tal-aħħar tliet MFFs dan qatt ma sar qabel dak li qed nipproponu bħalissa għalhekk huwa awdaċi ħafna u ambizzjuż ħafna. U nemmen li bl-appoġġ tagħkom nistgħu nofru riżultat fuq din l-isfida li għandna qudiemna. Serkom raskom li xtiequ nsaħħu l-politika kollha li jaħdmu u li urew xi sarfu taħt pressjoni għalhekk ħan żidu l-fondi ta' koeżjoni u ħan iffukaw it-top-up partikolarment fuq dawk li sofrew l-aktar matul il-kriżi nixtiequ nużaw tejbu ix-xogħol ta' investiju. l-orizzont Ewropa li tant huwa importanti sabiex nappoġġjaw ix-xogħol tax xjentisti tagħna. Naħdmu fuq l-aspett soċjali tax-xogħol tagħna għall-Unjoni Ewropea hemm bżonn l-indirizzaw il-faqar. Rid niżgura l-fond ta' tranzizzjoni ġusta jaħdem b'mod effiċjenti. Ovvjament ma jistgħux ninsew in-nisa, il-ġenituri, kwistjoni tkollha relatat mal-bilanċ bejn is-sessi li huma daqshekk importanti għall irkupru tagħna. Parti dan qed nipproponu strument ġdid ta' solvenza sabiex nevitaw fallimenti minħabba din il-kriżi. Xtieq niżviluppaw programm ta' saħħa ġdid li ħejjin aħjar għall-futur għalhekk għal darb'oħra nirrepeti. Din żgur mhijiex sitwazzjoni tas-soltu hija tweġiba ambizjuża ħafna għal kriżi attwali. Xtieq ukoll li nwieġeb għall appelli ta' Sur Lamberts Eichhout u oħrajn nużaw din seta finanzjarja sabiex l-ekonomija tagħna ntu spinta tal-qudiem nagħmlu aktar ekoloġika u sostenibbli u nemmen li din il-kriżi tal-mitna lezzjoni rridu nkunu aktar reżiljenti dwar sovranità teknoloġika u l-autonomija strateġika dawn huma oqsma fejn irid tkun ħafna aktar attiv minn qatt qabel u dan huwa lantana. Dawk il-kollegi kollha li enfasizzaw l-importanza ta' riżorsi propji serħilkom braskom li aħna qed naħdmu b'mod attiv fuq l-alternattivi kollha. Uħud ħafna minnhom diġà semmew f'dan dibattitu hawnhekk u nippreżentaw il-proposti li aħna nemnu kunu aċċettabbli għal kulħadd jistgħu jkunu approvati bil-voti tagħkom u minnaħa tal-Istati membri. Huwa ċar li jekk rridu nofru riżultat fuq dawn l-isfidi nistgħu nagħmlu dan bl-involviment sħiħ tagħkom sorveljanza ċara tal-Parlament Ewropew. Tippermetti li President qabel nikkonkludi żewġ kumment fil-qosor mhux relatat ma' suġġett prinċipali ma tqajmu hawnhekk u li huma daqshekk importanti għalhekk nixtieq reaġixxi mistoqsijiet ta' Sur Olivier u marġe dwar il-sentenza reċenti tal-Qorti Kostituzzjonali tal-Ġermanja. Nixtieq ngħid li minkejja l-fatt li qed nistudjaw fid-dettall sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża l-President tagħna naħseb li għamlet ċara daqs il-kristall għalita b'mod ċar jekk niġu għall prevalenza Ewropea tal-liġi Ewropea u l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew dawn ma' prinċipji bażiċi li lesni salvagwardja u nħarsu jekk neċessarju anke nużaw l-alternattiva ta' ksur tal-liġi u l-Sinjor Jonċeva serħila rasa li qed naħdmu u report fuq l-istat ta' dritt fejn għan istudjaw kwistjoni kollha magħrufa imma anke kif gvernijiet tagħna użaw setat speċjali f'dan il-perjodu kif niżguraw li malajr kemm jista' jkun morru lura għal sistemi demokratiċi li jaħdmu mod normali. Dan ħanres uħal attenzjoni tagħkom l-aktar tard f'Settembru għal darbohra President, grazzi għal dan dibattitu għall idea l-inkoraġġiment l-ambizzjoni li ħassej fid-dibattitu ta' din l-awla. Fin danka komissar. Grazie ħafna l-Komissarju Xafkafiċ, issa biex nikkonkludu din id-diskussjoni fisam il għanna għandna kolina Brinjaċ. Kjoġbu. Membri onorevoli, sinjuri, jiena kontenta ħafna li għandi l-opportunità li nkellimkom u li jedawek preżenti. Nixtieq ringrazzjakom ħafna tal-kontribuzzjoni tagħkom għal din id-diskussjoni u siju ngħaddu l-messaġġi lill-Kunsill u l-mexxija tal-Kunsill. Jiena naħseb li vera li se nsabu f'sitwazzjoni diffiċli iżda rridu naħdu nagħmlu minn kollox biex navvanzaw. Naħseb li lan tagħna huwa li jkollna eh, tweġiba eh, sostenibbli għal kriżi li ħat inħoloq ħabba l pandemija Jiena naħseb li bekk bl-għajnuna tagħkom ukoll nistgħu nkomplu mixin quddiem il-President tal-Kummissjoni tatna idea tal-affas multinwali finanzjarju kif kien mibdul u anke strument ambizzjuż aħna bħalissa għadna t-nistennew li nirċievu d-dettalji tal-pjan tal-Kummissjoni l-din raġuni ma nistax nikkommenta fuq il-pjan illum jien naħseb li l-proposti għandhom ikunu analizzati fil-fora li huma xirqa biex aħna niffurmaw il-pożizzjoni wkoll nfasslu l-pożizzjoni tagħna fuq dan id-dokument il mff li jmissana ħajkun verament il-qofol tal-irkupru fl-Ewropa ħalli nerġgħu aħna nibnu il ta' monta kif ħataħdem l-Unjoni Ewropea wara din il-pandemija. Rridu naraw li jkun hemm investiment privat u pubbliku il-bilanċat għandu jkun hemm iktar investiment speċjalment brabta mal-perspettiva l-ġdida finanzjarja. Naħseb li l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija ta' wara l-kriżi għandha tkun iktar reżiljenti, iktar sel, iktar indipendenti u kolħa li bekk li rkupru jkun ta' malajr u jkun hemm koeżjoni u konverġenza wkoll kif ukoll is-solidarjetà jkun verament punt importanti. Il-kooperazzjoni kontinwa bejn l-istituzzjonijiet tagħna verament ħajkun element importanti ħafna ta' dan il-proċess. Il-Presidenza verament tixtieq li żomm relazzjonijiet tajbin ta' ħidma u ta' kooperazzjoni li aħna stabilixxejna issa nippruvaw ninsibu tweġiba din il-kriżi aħna nkomplu nippruvaw nkunu Eh, dejjem naħdmu jitfit mal-Parlament Ewropew ħadna nota tal-rapport ta' inizjattiva propju u tal-rizoluzzjoni li intom din tħejju. Aħna naħsbu li verament huma eh, kwistjoni importanti dawn li qegħdin naffaċċaw naħseb il-kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet verament hija xi ħaġa importanti għax-xogħol settorjali tagħna rridu naħdmu flimkien biex nadottaw Faqtom dawn il-programmi settorjali u ħerqani li naħdmu iktar magħkom. Ġifieri President, eh, zis membri onorevoli qed nistenna bil-ħerqa li kon l-okkażjoni illi nħejju ruħna għal MFF li qed iħares il qudiem ħalli jagħti tweġiba b'saħħitha għall isfidi li mill-lum il-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-Ministru Brignaz. Bekk nikkonkludu d-diskussjoni l-votazzjoni fuq il-qafas multinwali finanzjarju ħajsir il-ħamis u l-ġimgħa nista' nissospendi il-seduta sa 8 kwart. Grazzi.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 l-onorevoli Christian Bazil, Teres, ħalla il-grupp SND u ingħaqad mal-CR u r-riżultati tal-ewwel votazzjoni inta dan ġie approvat. il-juri approvat, tran approvat, it-tran approvat, it-tran approvat. L-Unjoni Ewropea l montenegro approvat, l-Unjoni Ewropea Serbia approvat, l-Unjoni Ewropea u l-Indja approvat, ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukrajina approvat ukoll, il-Belarus u l-Unjoni Ewropea tal-ftejjim ġie approvat ukoll u Belarus fuq il-kwistjoni tal-viza u kol approvat, l-ikkat approvat u kol, il-punt tal-Mauritania approvat, l-MFF approvat, il-kabotaċ bej u Zvizzera approvat, kabotaċ bej italja u Zvizzera approvat u kol. skambju tal-data ta' mar Unit dan approvat. Emenda it-tieni parti ta' numru wieħed approvat, il-FCH approvat, il-Clean Sky approvat, il-BBI approvat, il clean sky approvat il bbi approvat il-EIOPA approvat, il-ESC anzi approvat, li mitnejn approvat, il-Shift to Rail approvat ukoll. EEA approvat, ERA approvat, l-EMSA approvat, GSA approvat, l-EMC DDA approvat ukoll, il-EASA approvat, l e approvat il-Parlament approvat eh, e CJU e approvat, il-Kwistjoni tal-Ombudsman approvata, l-IDPS approvat, l-ICA approvat, il-CDT approvat, il-Kunsill approvat, l-NISA approvat, il approvat, l-EFCA approvat, il-EEAS approvat, il cesar approvat, l-ETF approvat, l-Eurojust approvat. Liter approvat, il-Berek approvat, il-Eurofound approvat, Laser approvat, EU Lisa approvat, l-IT approvat, l-ISA approvat. L-IDF, li DF sanzi approvat, li ige approvat, lezma approvat, l-IBA e approvat, is sepol approvat, EU approvat, ECHA approvat. ECDC approvat. L-EFSA approvat. il approvat. l approvat. cor approvat. Il-Frontex approvat. Il-Europol għadda u koll li jem um, għaddit u koll approvata u narqu hawnhekk. Dawn huma il-voti ta' il lumura wara nafsinhar. issa għat-tieni round ta' votazzjonijiet. Nibdew bil-ewwel blok ta' emendi u uh, riżultati ta' kwittanza u ngħaddu wkoll għal votazzjoni finali dwar l-oġġezzjoni skont l-artiklu 112 is-soja eh, ġenetikament modifikata. Il-votazzjoni ser segwit l-istess round eh, ta' qabel. U din it-tieni votazzjoni se tkun miftuħa mit-8 sa 8 u kwart tal-waqt tiftaħ, għandkom il-ħin biex tivvutaw u l-istruzzjonijiet tafuhom għaliex huwa l-istess eh, mod ta' votazzjonijiet kif għadna kif votajna fuq l-ewwel round u r-riżultati tkunu tafuhom għada fid-disa. Nalqu għalhekk hawnhekk is-seduta u nerġgħu nibdew għadda l-14 ta' Mejju fid-disa ta' filgħodu. Hemm xi ħadd li saqsa l-kelma? Le? Mela, l-ordi tal-ħidma ġiet ippubblikata u jtisaw sibuha fuq is-sit elettroniku tal-Parlament Ewropew. Eżis kollegi nagħlqu hawnhekk is-seduta grazzi tal-kollaborazzjoni u l-votazzjoni tajba. Narawkom għada.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

stess